Okay, good morning colleagues. Perhaps we can uh, look to, uh, to make... Rodwa tajba kollegi, forsi nistgħu nibdew. Dejna ħames minuti tard sabiex nagħti l-opportunità l kulħadd jasal. Għandna aktar membri issa, grazzi tal-li attendejtu għal uh, laqa importanti ħafna lina. Hekk kif qed inħarsu lejn il-ħatra mill-ġdid u l-ħatrit tal-membri tal-qorti tal-awdituri. Kollegi forsi konxi li l-mandat ta' sitt membri tal-qorti jiskadi nhar is sitta ta' Mejju u llum se nagħmlu ħatra mill-ġdid u ħames kandidati ġodda fl-aħħar ta' kull eh, round se nkunu qegħdin niltaqgħu illum war nofsinhar u llum nagħmlu l-evalwazzjoni u l-votazzjoni llum war nofsinhar. Il-vot se jkun vot sigrit fuq kull kandidat, kull wieħed mis-sitta. L-ewwel kandidat li għanna maħna dal ħodu huwa s-sur Balko mis-Slovakkja illi ħatra mill-ġdid fil-fatt kandidat illi ġakellu kellu eh, post fil-qorti. Nibdew bir-rapporter is-sur Soltes li jixtieq jgħid kemtejn. Thank you, Mr. Uh, Grazzi, President. Sen kompli bil-lingwa tiegħi, is-Sloven, jekk Uh, so, uh, spoštovani, spoštovane, spoštovani uh, kandidat. Uh, Kolegi, aziz kandidat, qed niffaċċaw responsabilta kbira illum se nkunu qed naħtru sitt membri ġodda tal-Qorti tal-Awdituri. Din hija istituzzjoni illi għandha rwol ċentrali xtaqdi fil-kontroll tal-finanzi pubbliċi, ovvjament minn barra ir-rwol tal-kontroll tal-finanzi pubbliċi nixtiequ naraw li din l-istituzzjoni tippromuovi ġestjoni aħjar tal-beni pubbliċi. Din mhix biss privileġġ imma wkoll responsabilità kbira. Ovvjament, din ir-responsabilità eh, hija wkoll eh, responsabilità ċentrali għal tal-awtituri fil-ġejjieni se jaqdu rwol ċentrali f'termini ta' reviżjonijiet tal-kontijiet kif ukoll f'termini ta' kontroll jew evalwazzjoni ta' l-effiċenza tal-nefqa eh, tal-fondi pubbliċi speċjalment jekk il-budget Ewropew jidżur lejn in eh, sistema bazzata fuq riżultati. L-lum irridu nisqu fuq fatturi importanti sabiex nibdew skont it-trattat il-membri jinażlu fost persuni il ma membri ta' korpi esterni ta' audizjar fil-pajjiżi tagħhom għaridu jkunu indipendenti. U l-indipendenza trid tkun ħaġa li ma jkunx hemm dubju fuqha. Dannu l-insibu fit-TFU. Din mhux l-darba qed nagħmlu dan fil-Parlament Ewropew fis-snin preċedenti rajna illi eh, kienem kriterji oħrajn barra dal-kriterji li għanni kien semmejt. Ovvjament, Stalin għan id li ma kriterji ser jitress u jew jingħataw priorita. Ovvjament kandidati differenti se jkollhom kriterji differenti bħala prioritajiet. Jekk nimxu b'mod grammatiku fl-interpretazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' trattat nistgħu naraw illi jista' jkollok problemi boħut mill-kandidati ma dana kollu il-fattu illi it-TFEU tistabilixxi l-kondizzjonijiet bażiċi ma dana kollu Rridu nħarsu kon lejn l-istampa aktar wiesa din hija istituzzjoni li taqsam tqassam għarfin fost il-pubbliku dwar kif il-burokrazija Ewropea tonfoq flusa, ġifiri il-flus ta' min ħalla sit-taxxa. Il-responsabilità li għanna qoddimna l mhux mux wahda faċli għaliex uħut mill-kandidati irridu tassew juru xi sarfu f'termini li kollhom esperjenza fl-awditjar b'mod intern kif ukoll estern. Qabel nitlu bil-mistoqsijiet fuq l-ewwel kandidat xtaqt nisħaq fuq punt ieħor. Jiena naħseb illi huwa ċar illi l-lista illi għandna qudiemna llum tinkludi biss kandidati irġiel. Għalfejn qed nsemmi dan? Qed nsemmi dan għaliex il-Parlament Ewropew kien qed jisħaq fuq bilanċ fost is-sessi għal żmien twil issa. U fil-rapport tagħna ngħidu illi l-Parlament b'serjetà kbira se jikkonsidra l-bilanċ bejn is-sessi fost il-membri tal-qorti tal-awdituri. Pal eżempju, nista' li fil-preżent għandna ħames membri tal-qorti tal-awdituri li huma nisa minn 28. Bil-ħatra ta' sitt membri ġodda rġiel, is-sitwazzjoni mhux ser titjib li ta' bilanċ. Nis-sena ser nominaw tliet kandidati ġodda, tliet stati membri se jkunu qed jinnominaw il-kandidat tagħhom, u jiena naħseb li huwa ġust illi nsejħu lil dawn l-istati membri, dawn it tlet stati membri, sabiex iżammu f'moħħom din l disparità li jikkonsidraw dan bis-serjetà għaliex jekk jibatu biss irġiel se jkollok biss 10% ta' nisa fost il-membri tal-Orti tal-Awdituri Ewropej wara li jispiċċa dal-proċess. U naħseb li dan jista' jkun messaġġ serju mill-Parlament Ewropew tkellimna dwar dan fit-tul fil-passat u eh, b'serjetà kbira nsejjaħ lill istati membri li fadal sabiex dan jieħdu in konsiderazzjoni wkoll. Barra minn hekk naħseb illi dan se jservi ta' bażi b'saħħitha sabiex nibdew il-prezentazzjoni tal-ewwel kandidat. Xtaqt ngħid lill-membri kollha tal-Kumitat Kont illi tassew għandhom jitlu f'dettalji kbar fil-mistoqsijiet u għandhom jippruvaw jaraw jekk jistawx jaddu mit-test biex najdu hekk il-kandidati. il mistoqsijiet trid ikun indipendenti u mhux parzjali. Grazzi ħafna. Uh, thank you, Mr. Saltes, for that uh, comprehensive introduction. Grazie għal dik l-introduzzjoni dettaljata. Grazie tal-li semmejt il-bilanċ fost sessi, naħseb dan huwa messaġġ li donatu lill istati membri u nittamaw l-istati membri wkoll jieħdu dan il-konsiderazzjoni meta jiġu għal-ħatrit fil-ġejjini. L-ewwel kandidat kif semmajt huwa Sur Balko hija ħatra mill-ġrid fil-fatt nissuġġerixxi li naddattaw dan il-metodu ta' xogħol. L-ewwel ħames minuti li s-sur Balko prezentazzjoni qasira mbagħad nitolbu l rapporter għal mistoqsijiet il-kandidat imbagħad niftħu diskussjoni għal membri sabiex jistaqsu mistoqsijiet mbagħad ikollna tweġiba mill-kandidat u finalment nitolbu l-rapporter sabiex jagħmel il-kummenti tagħluq. Nibdew għal daqstant bis-sur Balko illi huwa fil-fatt nomina ħatra mill-ġdid, sorbalko Barko ilu manna l-ħames snin u fl-aħħar mandat għamel ħafna xogħol fuq fondi strutturali kif ukoll politika reġjonali u la dubju kollegi kienu preżenti meta għamel numru ta' preżentazzjonijiet lil komitat tal kontroll tal-budget. Ma naddi il-kelma lilek Sor Barko. Grazzi. Lodwa tajba, President, Survon, Rapporter, Sur soltage membri tal-Komitat tal-Kontroll Budgetarju, Sinjuri, kien preċiżament sitt snin ilu illi kelli l-pjaċiru l-onur illi niprezenta ruħi qoddimkom fil-15 ta' marzu 2010 bħala kandidat għal ħatra bħala membru tal-Orti tal-Awdituri. L-lum jgħat qoddimkom kandidat għal ħatra mġrit possibli fi proċedura illi nikkonsidra bħala simili għal xogħol tagħkom dal-Kumitat u dal-Parlament. Qed nipparteċipa f'proċedura ta' discharge wara l-ewwel mandat tiegħi fil-ħdan il-qorti tal-awdituri. L-aħħar sitt snin kelli diversi opportunitajiet sabiex niltaqgħu u eh, nitkellem magħkom bħala rapporter għal qorti għal kapitlu dwar riċerka u politika interna oħra u kol fuq kważjoni ekonomika soċjali u territorjali u anka proposta mill qorti fuq eh, Horizon 2020 regoli għal partiċipazzjoni għal eh, rapport annwali speċifiku fuq eh, programmi ta' riċerka kif ukoll programmi speċjali inklużi dawk fuq eh, faċilitajiet ta' l smis l-implementazzjoni tal-Komissjoni ta' seba' programm affas għal riċerka kif ukoll l-audit individwali u dipendenza ta' Komissjoni fuq l-autoritajiet nazzjonali f'termini ta' koeżjoni. Ir-relazzjoni professjonali u l-kuntatti li kellna kienu eh, pozittivi, professjonali u ħallew il-frott u spirawni sabiex n-segwi xolti għaj fiħdan il-qorti. Minn barra li smajt il-kommenti ta'kom u Eġibt għal mistoqsijiet ta'kom matul il-prezentazzjoni ta' xol eh, varju tal-qorti sibta utli illi konna daw il-laqat preparatorji ma' ħafna minnkom qabel daw il-prezentazzjonijiet. apprezzajt dawn ir-relazzjoni professjonali karatterizzati minn fiduċa, komunikazzjoni replika u dialogu li seħeb ukoll fuq livell istituzzjonali bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna. Dan l-ambjent professjonali flimkien ma' qafas ta' kontabilità ifisser li l-qorti jaħdem għal parlament u jgħin il-parlament sabiex jeżerċita ta' il-rwol tijaw bħala eh, organu ta' kontroll tal-budget Ewropew u hija ħaġa li tispira nisa biex naħdem aktar l-antija ju li nejn implementa il-dokument strategiku għannoli multiannuali tal-Orti sal-2017 u li li ukoll. U eh, ikkonna rapportar eh, aktar b'saħħtu anka brabtam mal-parti interessati u l-Parlament Ewropew. kif ukoll nippreżentaw rapporti li fihom valur. Il-motivazzjoni tiegħi qawwija wkoll għaliex pajjiżi Repubblika Slovakka ser tieħu l-presidenza tal-Konsil fit-tieni nofs ta' din is-sena. U ovvjament jiena ħerqan sabiex nikkontribwixxi għas-suċċess il presidenza Fil-karriga tiegħi rajt il-qorti hija istituzzjoni li taħdem tajjeb, illi madanna kollu għaddit minn tibdil fl-organizzazzjoni u xol taħħa. L-ħar ħaġa kena eh, organizzazzjoni tal-orti nifisa. Nina nemmen li nifem il-xol tal-orti illi jikontribwixi għas salvagwardja ta' l-interessi finanzjari ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Jekk ittuni il-fiduċa, tkunu qed tikkontribwixxu għal kontinuità tax-xogħol tal-qorti anka fid-daw tal-fatt illi l-qorti se jilqa numru sinifikattiv ta' membri ġodda din is-sena kif qal ir-rapporter. Sur President, onorevoli membri, grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u anka tal-kollaborazzjoni ċellenti sissa. Unkun onorat jekk tadottaw l-offerta tiegħi sabiex inkomplu Li kooperazzjoni kostruttiva pozittivi pozittiva fil-mandat tiegħi bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Grazzi ħafna. Thank you, uh, Mr. Balko. Grazzi, Sir Balko, għal-prezentazzjoni tiegħek. Forsi nistgħu ngħaddu issa rapporter għal mistoqsijiet li sta ikollu. Uh, thank you, Chair. Grazie, President. għaziz kandidat, mem dubju fuq l-esperienza professjonali tijak, pero issa ilek sitt snin, membru tal-Qorti tal-Awdituri. U xorta waħda għandi xiftit mistoqsijiet li mm, nishtaqt nistaqsik. fl tijak, kif il-Qorti tal-Awdituri tista' tkun Eh, imbuttata aktar fost opinjoni pubblika bħala istituzzjoni rilevanti. Iġifiri, meta toħorġu b'opinjoni u l-opinjoni ma tkunx tant valida xi aġenzija l istituzzjoni ma jkunx hemm reazzjoni aktar tard. Fl-opinjoni tiegħek kif nistgħu insaħħu ir wol tal-qorti sabiex tkun iktar setana u sabiex ukoll tippromovi deċiżjoni bħala waħda u jew opinjoni waħda rilevanti. Tieni mistoqsija. Għalfejn il-qorti tal-awdituri għada mish konvinta fuq il-loqsma tal-ugwaljanza u u l-etika, l-kwestjoni ta' l-etika u ġestjoni tal-finanzi pubbliċi hija kwestjoni serja ħafna. Ta' dubju taf li inti bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri trid iżżomm l-indipendenza tiegħek, trid iżżomm pożizzjoni indipendenti, għal daqstant ma naħsibx li hija ħaġa tajba li tiġi hawnhekk u tgħidilna tagħti preferenza lil pajjiżek. Hekk kif għattimnint fil-fatt Slovakkja se jieħu l-Presidenza fit-tieni nofs ta' din is-sena. Inti ħatkun hemm bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. U l-aħħar mistoqsija. Semmejt il-15 ta' marzu 2010 fejn ma' d int fil-fat l aħħar mistoqsija fuq il-possibilità illi tirtira l-kandidatura tijak f'każ li l-Parlament Ewropew jagħti eh, pozizjoni negattiva fuq il-kandidatura tijak. Tista tgħidilna l-fej sitt snin ilu ma' weġibx din mistoqsija? see. Okay, Mr. Balko, perhaps you could um, start off by answering those questions. Uh, thank you very much, Mr. Grazie ħafna, President. Jek ti permettili, xtaqt namel pal, rapporter. U se nitkellem bil-Sloven, mux Slovak. Na vaše otázky. Začne možno... Grazzi, jena nishti fil-fat niprofa nwieġeb xi ftit mistoqsijiet bi Slovak. Mela, l-ewwel mistoqsija. Li hija l-aħħar mistoqsija li saqsejtni. Iva, ma nafx jekk nistax niftakar jiena x'tib ta' tweġiba kontajt li kieku kelli pożizzjoni negattiva jew opinjoni ma kienx daqshekk pożittiva, kont nikkonsulta mal-istat membru tiegħi. Jina konċ naf moċċar l-relazzjonijiet bejn il-membru tal-qorti tal-awdituri u dan il-kumitat. kellhom ikunu qegħdin serħu biss fuq il kwestjoni tal-fiduċja kieku kontu saqsuni dil mistoqsija llum, naturalment kontu nwiġibkom iva. Apparti minn hekk, il-mistoqsija dwar l-opinjoni tiegħi fuq l-qorti tal-awdituri jekk l-opinjoni tal-pubbliku fil-fatt tistax tkun appoġġata qed tappoġġa l-ħidma tal-qorti tal-awdituri u kif dan jista' jinfluwenza l-ħidma tiegħi fih dan il-qorti, jiena naħseb li dan jista' naturalment ipoġġi iktar seta fil-pozizjonijiet li aħna nieħdu bħala qorti ta' awdituri. Nixtieq insemmilkom put partikolari fil-kuntest tal-proċedura ta' discharge. Jiena kont rapporter responsabbli l-kapitlu 6 u aħna matul is smi iddiskutejna wkoll dwar dan il-kapitlu u anka suġġeriment numru 5 u f'dan is-suġġeriment konna din ngħidu li l-Kummissjoni għandha l-possibilità li l-istrumenti finanzjarji kienu mibdula U anka għall-organi legali leġislattivi kien hemm ukoll provdut għan-nies brabta ma' dan ir-regolament. U intom minnaħat tal-Kumitat tal-Kontroll Budgetarju ma adottawx xi pożizzjoni konkreta, jiġifieri jekk intom tappoġġawx l-opinjoni tagħna tal-qorti fuq dan is-suġġeriment. Intom għettu illi istu u ħattu nota ta' dan Il-punt jien naħseb li kiu kienet iktar ċara Mux biz dan il-kas, kaf f'każijiet oħrajn, kun iktar ċar li kieku l-pozizjoni tal-organi leġislativi tkun iktar ċara ħalli bekk ir-reputazzjoni tal-qorti tal-awdituri. Titħares tkun imħares aħjar. Ħalli nidru aħjar anka fajnejn il-pubbliku. U l-mistoqsija l-oħra fuq l-indipendenza tiegħi vis pajjiżi, naturalment jiena bħala membru tal qorti tal-awdituri għandi nkun kompletament indipendenti iżda jiena naħseb li bħala membru tal-qorti tal-awdituri nista' nkun attiv fil-kontroll tal-użu tal-mezzi u fondi Ewropej u dan il-kontroll jiena nkun qed nagħmlu flimkien mal-istituzzjonijiet nazzjonali. skont irtiġijiet tal-protokoll numru wieħed iġifieri li aħna naħdmu mill-qrib mal-parlamenti nazzjonali. Il-qorti tal-awdituri fil-kontest tal-pubblikazzjoni tal-rapport annwali aħna dejjem nibatu dan ir-rapport ta' kull sena lill-Parlamenti Nazzjonali u jiena jkolli naħdem mill-qrib mal-organi ta' kontroll budġetarju tal-Parlament Slovak ħalli huma wkoll jirċievu l-informazzjoni li għandhom bżonn ħalli jfasslu l-pożizzjonijiet ħalli kun jistgħu jevitaw mod effettiv fil-problemi kollha li jistgħu jiltaqgħu magħhom daw kienu tweġibiet tal-mistoqsijiet. We gave ourselves uh, until 9:30 for the first candidate, I assume because he's a he's a reappointment. So we're almost uh, out of time, but I do have three colleagues who want to ask a question. Mela, issa nixtieq illi fil fat naddu għal mistoqsijiet minnaħat tal-kollegi. Nitlobkom ma t-skalmux għal iktar minn zewċ minuti, jizzis kollegi. Petri, nasib li inti kont l-ewwel fuq il-lista. Grazzi ħafna, Sur President, membru onorevoli u issa no, inti nominat tal sabiex tkun maħdur bħala membru tal-qorti, jien għandi żewġ mistoqsijiet. Il-qorti hija l-awtorità pubblika li għandha tikkontrolla wkoll l-użu l-iktar xieraq tal-flus tat-taxxi ta' ċittadini u għandha tejn il-Parlament Ewropew sabiex naraw jekk il-budget Ewropew u xed jintefaq skont ir-regoli finanzjarji. Aħna f'bosta stadji tlabna l-qorti sabiex tipprovdi lil dan il-Parlament biktar informazzjoni speċifika dwar id-jufiet u nuqqasijiet li għandhom l-Istati membri fl-infiq tal-budget Ewropej. Ħalibek nkun nistgħu nindirizzaw dan il-problemi li hemm fuq il-livell tal-Istati membri. L-informazzjoni speċifika l kull pajjiż hija inkluża fil-rapporti u l-analiżi tal-orti iżda ħajkun hemm bżonn ta' iktar sforzi u ħidma minna tal-orti sabiex intom tgħinu l-Parlament ħan indirizzaw il problem bl-iktar mod effettiv. Jiena nixtieq insaqsi intom minna tal-orti u inti personalment kif tista' tgħin sabiex aħna eh, nkun nistgħu ndrizzaw dan il-problem u anka mistoqsija fuq il-bilanċ ta' bejn is-sessi rappreżentanza naf li dan eh, verament hija xi ħaġa impressjonanti bħalissa, ġifieri jista' jkun hemm 25 raġel u ħafna inqas nisa. Inti kif tista' tara li tinfluwenza dan l-iżbilanċ li għandna bħalissa bir-rappreżentanza ta' sessi differenti bħala membri tal-qorti. Iva ħanwiġbu mistoqsijiet kollha f'daqqa. Ines għala Sandar. Kieġbu. Grazzi ħafna, Sur President Iva, jiena xtaqt illi Sur Balko iwieġeb ukoll b'lingwa oħra li mhijiex tiegħu minħabba illi bekk aħna nkunu nistgħu naraw ukoll kemm huwa jifhem ukoll ħalli anke jaġġel ftit iktar istanka fuq il-kapitlu tar-rapport annwali tas-sena 2010-2011 dwar il-politika interna illi fil-fatt jiena naħseb li f'din is-sena fis-sena 2014 issa li bdejna b'eżerċizzju tad-discharge aħna rajna li kien hemm żieda konsiderevoli illi verament kienet sorprendenti u verament allarmatna wkoll dwar ir-rata tal-iżbalji f'din il-politika interna u l-infiq jiena naħseb illi nista' ngħid li wasal l-widnejna wkoll każijiet ta' tnaħħija ex ante tal-kontabilta u rajna li kienem zbalji gravi ħafna. Issa, naf li inti mtix direttament responsabli, pero inti tkellimt fuq simplifikazzjonijiet ma fil-prezentazzjoni tijak, pero jina naħseb li simplifikazzjonijiet tajba jek ma tussarx għal-iktar zbalji. Pero jkolli nejt li il-kelma li jett inti li semmejt ġifri simplifikazzjoni li aħna dżardajna namlu, nkun naf eżattament kif tista' tispjega u x'tip ta' kontribuzzjoni inti għamilt sabiex tnaqqas ir-rata tal-iżbalji fil-politika interna minn mintu inti kont membru fil-qorti tal-awdituri. Grazzi ħafna Martina. Grazzi ħafna, Aziz kandidat, jien għandi tlet mistoqsijiet. Jiena kont eh, qed nipparteċipa fl l-eżerċitu ta' discharge tas sena 2014. U xtaqt insaqsik, inti x'taħseb li huwa meħtieġ sabiex nevitaw li jkun hemm problemi fl-istati membri? Kif nistgħu naraw li dan il-kumitat kif ukoll l-qorti tal-awdituri jikkoperaw aħjar mal-istati membri minnhom il-qudiem? X'tib ta' suġġerimenti tixtieq tressaq? għal din il-kooperazzjoni jena naħseb li hemm bżonn l-istati membri jassumu iktar responsabilità ġifieri intom x'tixtiequ tagħmlu dwar dan intom dak li huwa responsabbli għal ġestjoni maqsuma tal-dawn u konġunta ta' dawn it-tip ta' ħiliet u xogħol li jrid isir. Apparti minn hekk aħna qed fuq kooperazzjoni bejn il-qorti tal-awdituri u l-kumitat kont. Iżda intom x'tip ta' inti x'tib ta' bidliet taħseb li għandhom ikunu implementati ħalli aħna nipproteġu aħjar l-interessi finanzjarji ta' ċittadini Ewropej. U t tielet mistoqsija li marbuta ma' t-tini mistoqsija tiegħi jiena naħseb li intom tafu x'ġara matul l-eżerċizzju ta' discharge li nkont responsabbli għalih kien hemm rapport speċjali naħareġ mill-qorti tal-awdituri fuq il-finanzjament għal problemi illi huma marbuta mal-immigrazzjoni nafu li kien hemm proċedura li matula naraw eh, rajnanzi li l-Kummissjoni ma jkunux xedin jimxu b'mod l-iktar standard. Inti kieku x'tib ta' eh, suġġeriment uħroġ bissa biex il-qorti tal-awdituri tkun tista' tieħu azzjoni. Sir Deutsch. Grazzi ħafna għandi mistoqsija qasira ħafna. Sitt snin ilu Is-Sur Balko wera illi għandu kellu kompetenza professjonali u li kellu ħafna esperjenza u kollu għalhekk aħna appoġġajna il-ħatra tiegħu bħala membru tal-qorti. Għamel xogħol tajjeb ikolli ngħid dawn l-aħħar sitt snin bħala membru tal-qorti tal-awdituri ġifieri jiena nixtieq insaqsih din mistoqsija. Għalfejn il-gvern Slovak ma proponiex mara bħala kandidata ħalli tkun maħtura bħala membru tal-qorti. Mara li hija kapaċi u li hija kompetenti li ila tagħmel xogħol tajjeb ukoll fil-pajjiż għadu l-aħħar ftit snin. Għalfejn il-gvern tiegħek ma proponix kandidat li jamara flokok? Aparti hekk. Taħseb li din tkun xi ħaġa serja illi fil-fatt ikun hemm kandidata mara minkejja l-fatt li għandhom diġà kandidat li huwa kapaċi ħafna. Grazzi ħafna. Ikolli nejt l kandidat mhux qed il-nawis dubji f'moħħna minħabba li għandu ħafna esperjenza, pero fil-rapport tal-Qorti tal-Awdituri qiegħed jissemma li madwar 70% tal-rakkomandazzjoni mhumiex qed ikunu implementati mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni miex qed tieħu l-azzjoni li hija meħtieġa wkoll sabiex ittieħu l-implementazzjoni, inti kif bessi bed tikkontribwixxi għat-titjib tal-implementazzjoni minħabba li aħna naħsbu li huwa importanti ħafna li l-istati membri jimplementaw l-rekomandazzjoni tal-qorti tal-awdituri grazzi tal-isemmejt fil-qossor sejmis l-Bart Kjoġbo. Grazzi ħafna, Sir President, Iva, fil-qosor ħafna nishtiq nitkellem minħabba il-rapporter sasa mistoqsija fuq it-tlet kelmiet li jibdew bl-itra eh, l-egwaljanza, equality, efficienza, efficiency, etc. Tista' twieġeb din mistoqsija kjoġbok. Iva, għandek ħafna mistoqsijiet, Surbank, ma mela ħalli fidejk. Iva, naħseb illi ħatkun diffiċli għalija li nwieġeb dawn il-mistoqsijiet kollha. Is-Sinjura Jala Sanders saqsietni sabiex nitkellem b-lingwa oħra mhux bil-lingwa tiegħi biss, mela kan prova nagħmel. Jiena nixtieq inżomm mal-obbligi soċjali wkoll kollu ngħid proset li sur Tamax Deutsch għal ġurnata nazzjonali tal-Ungarija mħabba li li besir karta forsi ħafna minnkom ma jafux din xi tfisser. Iżda insomma. Issa dwar l-aħħar mistoqsija ta' sur stess li rrid nitkellem fuq il-mistoqsija ta' tlet kelmiet li jibdew ble etika gwaljanza effettività. Iva l-etika hija xi ħaġa li hija responsabilità ewlenija lina sabiex nagħmlu xogħolna sew. Dak li għandu x'jaqsam mal-awditjar. Aħna provajna li konna approċċ marbut mal-etika Per eżempju, għet mill-eżempji tal-imġiba etika u responsabli minna ħatana hija marbuta mal-koordinazzjoni tax-xogħol tagħna fil-kuntest tal-protezzjoni tal-interess finanzjarju taċ-ċittadini Ewropej. Dwar il-kooperazzjoni mal-Olaf, kolli nejt li għanna daqsxejn ta' eżempju tajjeb. Ija xaħġa etika. Iva li aħna nżidu il-ħidma tagħna f'dan il-qasam sabiex nipproteġu l-interess finanzjarju taċ-ċittadini Ewropej. U aħna qed inżidu l-numru ta' każijiet li qed nresqu quddiem l-olaf, pereżempju. Is-sena li għaddiet aħna preżentajna 22 każ. U jiena meta ġejta hawnhekk kien hemm tliet każijiet biss li preżentajna quddiem l-olaf. Aħna qegħdin narraw illi matul sitt snin, aħna rtupjajna, anzi zidna dawn il kazijiet li tressu dim l-olaf b'xi erba' 5 darbiet iktar mill-li kanna qabel. Iva nishtiq l-inkompli bil-lingwa tiegħi minħabba li bekk nista' nfassal aħjar u nesprimi ruħi aħjar. Dwar il-kwestjoni illi 73 mill-suġġerimenti tagħna ma kinux implementati fl-istati membri jiena dak li nista' ngħidlek u għal jien ma niftakarx li kien hemm 73 każ. Jiena skont dak li naf jien u jiena dak kont ippreżentajtu anke fir-rapport eh, speċjali ta' follow-up nista' ngħid li jiena niftakar 73 fil-mija ta' 600 tweġiba bej wieħed u ieħor bej sena 2012 u 2015 kienu implementati parzjalment jew inkella kompletament. Dawn huma numri li jiena niftakar. Brabta ma' suġġerimenti li konna ressaqna. Umbat għandna mistoqsija wkoll dwar is-sur Deutsch. Jiġifieri għalfejn il-gvern Slovak ma proponix kandidata mara. Jiena mhix membru tal-gvern Slovak, jien ma nafx eh, nagħtikom tweġiba dal mistoqsija m'għandix idea għalfejn reġa' il-gvern propona il-kandidatura tiegħi, jiena naħseb illi forsi minħabba illi kont indipendenti matul dawn l-aħħar sitt snin jiena ma provajtx ninħeba fil-Lussemburgu Issa provajt illi naħdem fuq prevenzjoni, illi naħdem ukoll fuq il-prezentazzjoni tal-rapport annwali fis-sena 2012 jiena kont prezenti għall tal-gvern u kont ukoll ippreżentajt ruħi għal ħatrit oħrajn u ħdemt ħafna wkoll mal autorita ta' kontroll tal-Parlament Slovakkjina dejjem dimt b'mod trasparenti u naħseb li dejjem aħna nistgħu jiena provajt nagħti eżempju ta' kif aħna nistgħu nadmu fuq eh, b'mod proattiv minn qabel ħan nevitaw li jkun hemm problemi fl infil Issa anke fuq ir-rapport speċjali dwar l-infiq tal-budget għall-anijiet ta' soluzzjoni tal-problemi marbuta mal-immigrazzjoni. Jiena eh, bħal kollegi l-oħrajn fl-ewwel qari il-kol kemm aħna konna daqsxejn inkwetati fuq dak il inkiteb fuq tliet membri tal-Kummissjoni aħna dan żammejn f'moħħna anke fil-kuntest tal-integrità tagħna aħna pruvajna wkoll illi ma ninfluwenzawx il-mabod dirett però aħna hekk ħassejni għadin. Parti minn hekk ngħid li din il-proċedura ma kienieċ xi ħaġa li aħna kellna bżonna daqshekk fil-kuntest ta' dan ir-rapport eh, speċjali dwar l-immigrazzjoni kellna żewġ proċeduri li kienu suġġeriti illi kienu ta' kontradizzjoni waħda mal-oħra. U l-mistoqsija tiegħi hija kemm dan ir-rapport huwa attwali naħseb illi għanna jkollna rapporti kemm jista' jkun aġġornati. Kien hemm bosta kollegi li qalu b'mod sarkastiku illi wara sentejn illi ħarġ dan ir-rapport speċjali situazzjoni li nsabu fiha pjuttost differenti, ġifieri jiena naħseb illi nixtieq nirgrazzja l-leġislaturi li bidlu ista il- dati ta' skadenza, qed naraw illi bej rapport ieħor hemm issa 13 xahar. Naħseb li din hija xi ħaġa tajba li aħna nippreżentaw ir-rapporti f'perjodu ta' żmien xira jekk nippreżentaw ir-rapport 24 xahar wara mhix xi ħaġa li naħseb li aċċettabbli. Is-Sinjura Ayala Zander saqsiet kolli ngħid li ma nistax naqra notizijiet. Tista' titwi terġa' tħenni l-mistoqsija tiegħek. Iva, grazzi sur President. Il-naħseb li jiena saqsejtu miswar il-pożizzjoni li għandu u bħala responsabbli bħal persuna kienet responsabbli għal kapitlu dwar l-investigazzjoni tal-politika interna bejn il-sena 2010 u 2012 fejn kien hemm ir-rata ta' żbalji tal-polit tal fil-qasam tal-politika interna li kienet qed tiżdied ħafna sas-sena 2014 li kienet l-ewwel rata ta' żbalji u nixtieq illi saqsi fuq dawn fil-fat simplifikazzjoni li għadżar daw jimplementaw. Eżattament daw fiex kienu jikonsistu, nishtiq nkun naf jekk jistax jispjega din il-pożizzjoni tiegħu. Grazzi ħafna sur Baku. Grazzi ħafna Iva, rata tal izbalji Nafu illi din kienet ċara li kienet olja wis, pero jiena dejjem kont favur it-tendenza li intom kontu favorija wkoll illi r riżultati jridu jkunu baż indipendenti. Naturalment, ir-rata tal-iżbalji huwa aspett importanti ħafna, però ma naħsibx li nistgħu norbtu kollox ma' din ir-rata tal-iżbalji issa dwar dak li għandu x'jaqsam ma' r-rata tal-iżbalji fil-kuntest tal-koeżjoni. Iva veru li fis-sena 2014 kena rata ta' żbar ta' 0.7% u aħna konna spiegajna wkoll fir-rapport tagħna għalfejn kien hemm din ir-rata ta' żball. U minn waħna bil-mod li l-istati membri differenti qegħdin jittrattaw l-informazzjoni li jirċievu b'mod differenti, però l-istati membri kellhom biżżejjed informazzjoni fidejhom u setgħu jtejbu u jnaqsu din ir-rata tal-iżbal minn 0.7 fil-mija. Naturalment wieħed ma jistax dejjem joqgħod jikkalkula b'dan il-mod, però il-possibilità li aħna naqsu dan il-perċentwal fil-mija naħseb li hija xi ħaġa li naqset anzi għal 0.3% li xi ħaġa pjuttost pożittiva. Il-Kummissjoni spjegat din ir-rata tal-iżbar minħabba illi il-qafas leġislattiv jista' jkun pjuttost komplikat u jkolli ngħid illi dawn l-aħħar ftit snin kien hemm bosta laqat ta' koordinazzjoni bejn l-esperti fuq livell li huma responsabbli simplifikazzjoni ta' dawn ir-regoli u f'din il-laqa' propju aħna konna qegħdin naħsbu li s-simplifikazzjoni kellha tkun xi ħaġa li tibqa' għaddejja l-ħin kollu. Iżda dawn l-aħħar 20 sena inna nippruvaw nimplementaw dan kollu fil-prattika. Mm Iżda situazzjoni ħafna iktar diffiċli, allura nilqaw il-suġġeriment <coughs> tal-Kummissjoni li aħna rridu nissimplifikaw dan kollu, li rridu ikollna proposti wkoll min-naħa tal-grupp ta' ħidma u anka hawnhekk f'dan il-każ ikolli ngħid li aħna ma nistgħux nissimplifikaw kollox f'kull każ. Naturalment, naħseb li tkun xi ħaġa pożittiva illi dawn li jkun qed jirġibu l-informazzjoni jkun hemm karta waħda biss li jkoll informazzjoni kollha, però din mhux dejjem hija possibbli fil-prattika. Rridu iva nippruvaw intejbu kemm jista' jkun nisimplifikaw u ta' dan jkun bosta eżempji sas-sena 2020 aħna għandna f'moħħna nimplementaw ħafna suġġerimenti li jistgħu waslu iktar simplifikazzjoni. Kien hemm bosta mistoqsijiet ukoll li saqsejtuni dwar jiena bħala membru tal-Qorti tal awduturi x'nista' nagħmel ħalli fl-oqsma kollha jkun hemm iktar titjib minnhom il-qudiem. Jiena membru tal-kolleġġ u jiena fil qasam li jiena responsabbli għalih nista' nressaq suġġerimenti, nista' nieħu pożizzjonijiet bilan li jkun hemm iktar titjib u dinja xi ħaġa li naturalment tiddependi fuq id-deċiżjoni li tittieħed mill- kulleġġ tal arti tal-awdituri, però jiena min-naħa tiegħi n-influenza ninfluwenza il-negozjati u nifaċilita negozjati mal-kummetat ta'kom u ressa suġġerimenti fil-floqs ma jena responsabli għal-jom. Dispeċini li jekk ma weġibċ il-mistoqsijiet kollha li kikun ixtiq nweġġeb kollox kompletament, ikolli nitkellem għal iktar ħin. Grazzi ta' sew mela reporter stajala. Grazzi. Mela kifet fil-bidu mem xebta dubju dwar l-esperjenzi professjonali tal-kandidat. Jiena personalment, jiena stennejt li xuħut mitweġibiet kienu jkunu iktar konkreti. Mod partikolari minn meta neġu għal punt iktar importanti. Għax kif tafu fi finanzi pubbliċi, kwestjoni ta' etika għandha l importanti ħafna. Mat partikolari minħabba skandali kollha li kien hemm fl-etika u korruzzjoni u xafin. Insomma, l-evalwazzjoni namlu wara jinterrompi il-President, ġifiri sempliciment biex tinkonkludi. Iva mela, jiena nħoss illi il-kandidat għandu l-esperjenza u jiena nitama jifam il-mandat il-ġdid, kistan sejjaħlu hekk, jipprova jkolli tejjeb il-rwol tal-istituzzjoni u li l-opinjoni tkun waħda aktar influenti u li tikkopera aktar miqrib mal kumitat tagħna wkoll kont. Mela, biżda naqra l-ħin li naħseb kena bżonn iktar minn nofsija fil-verità dan il-kandidat partikolari ma nafx insomma jekk sibt li forsi konna ħajjedu ilek li xax kienet eh, ħatra meġriti ma nasab il-kollegi fil-fat eh, għamlu l ħafna mistoqsijiet pjuttost fil-fond. U għallu sa' najdu li l-ewel kandidat eh, istalestejna l-smieħ. Grazie. wir fahren fort mit Għankomplu bismi issa tal-kandidati li jmiss. Nishtiq nitlob l-kandidat li jmiss minnħat l-Latvija. Fejn jgħat? Mr. Kozlovs. Mr. Kozlovs, if you're Is he in front of the door? No. Genau. No, no, no, um,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 Welcome and apologies for the delay. Grazzi tal kont hawnhekk, skużawni tal-dewmin. Naddu bir-rapporter Sir Scholtes. Uh, sorry, the candidate with his opening speech. Skużani, il-kandidat se jiftaħ l-ewwel il-dialogu. Mm. Grazzi ħafna, Signor President. Cher collègues et uh, actuels et futurs. Uh, I'm grateful uh, for the opportunity. Jina grata l-opportunità tal-li qed nattendi dan il-komitat illum bħala kandidat tal latvia għal ACA l-Qorti l-Ewropea l-Ardituri jew huwa nur kbira li ħanibda b'introduzzjoni qasija tal-kandidatura tiegħi. Kienet kien vjaġġ twil għalija, kważi 20 sena sa' fis-servizz pubbliku fil-finanzi ekonomika, politika fiskali u ġestjoni finanzjarja fil-Latvja u anki fl-ambjent internazzjonali, l-iktar l-iktar fil-Unjoni Ewropew. Jien żviluppajt għarfien fuq il-kustenijiet Ewropej li lin minn kustenijiet finanzjarji u ekonomiċi u l-fatt iżda torbot għal ħafna qasma politiċi differenti u tifhem ix-xogħol differenti ta' istituzzjonijiet u l-wol tagħhom fil-proċess ta' ħita deċiżjonijiet kif ukoll li nifhem aħjar il-gvernanza u l-budget Ewropea u l-sfidi li għandna qudiemhom kollha jgħinu. Il-dipendenza tiegħi u l-nuqqas ta' interess ta' konflitt fil-femma tiegħi huma ehm, bla dubju ta' xejn għalija. U għalura jina lek għajjistijaj proponini pala kandidat u jina tassew għanura eh, lija illi pajjiż tiegħi u gvern tiegħi ta' l-appoġġ unanimu għal kandidatura tiegħi. Nixtieq ngħidilkom kemm xejn l-affarijiet fuq l-esperjenza tiegħi. Jekk maħtur jiena għankun onorat illi jiena niddedika kull tip ta' xogħol f'kull qasam. E, kif il e, għaj fil-qasam tal-gvernanza ta' ekonomika u finanzjarja. Din it-tina ħafna opportunità biex nappoġġaw il-proġett Ewropew per biex nikontribwixxu għal kontabilità aħjar, responsabilità aħjar, trasparenza aħjar fil-ġestjoni tal-finanzjarja e, tal-Unjoni Ewropea nasab il kolla illi issa l-Unjoni inna ila tbati minn nuqqas ta' fiduċa minn ħadd ċittadini. Għax iħossu l-Unjoni qiegħda titbiet minn ħafna mezzi u ximdaqiet minħabba il-risorsi budgetarji li mhux qed jintefqu sew. Jiena naħseb però il-budget tal-Unjoni Ewropea minkejja il-budget kien tiegħu fil-verità xorta jista' jgħin biex wieżen il-fiduċja tal-ċittadini billi juri l-Ewropa ġib maħa valur miżjud u tara u taċċerta ruħħa li l-ċittadini za tara differenzi, tħoss differenza. U nisaw nagħmlu dan billi naraw li l-budget jiġi mwettaq skont ir-regoli immanki mod ekonomiku, mod effiċjenti u mod effettiv. Huwa xogħol xejn faċli li jeħtieġ l-involviment u l-impenn tal-istituzzjonijiet kollha u stati membri kollha. Dan il-kuntest kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Parlament Ewropew u Qorti tal-Awdituri huwa indispensabbli sabiex aħna naraw kif nofqu il-flejsa kontribwenti ta' xitana Jena sepek nħarsu l-qoddim aħna rridu nħarsu lejn il-punti u idejat u prinċipji fundamentali l-ewwel wieħed min għandu jiddeċidi il-riżultati fuq il-ġbir tal-flus fuq l livell tal-Unjoni Ewropea u x'tip ta' politika għandha tiġi finanzjata fuq l livell tal-Unjoni u kif kull stat membru jara l kontributi tiegħu budget tal-Unjoni Ewropea u x'tip ta' gvernanza, kontroll u awditjar bħala sistemi huma applikati kif kustat membru kif jara, pereżempju, riċevuti tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn huwa sempliċiment xi ħadd li qed jara li mar tajjeb għax eh, ħakemm xa flus mhux ħażin, jew li qed jara kif eh, rċiva flejjes tal-kontributi ta' taxxa u jara kif jara kif ħajjon fuqhom bil-aqal. Dawn kollha jħollu jorbtu fuq il-fiduċja li kollha fiha ċittadini fl-Unjoni Ewropea u dan ukoll jorbot mal-budget tal-Unjoni Ewropea u s-sistema finanzjarja u dan kif jiġi ġestit, jina hawnhekk qed nara l-importanza bejn il-komplessità u s-sempliċità wkoll. X'tip ta' skemi finanzjarji napplikaw għal dawn il-proġetti ta' finanzi tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma l-mistoqsijiet bażiċi li jiena inħoss li ħankunu qed ħabtu wiċċa magħhom u ħankunu qed ħabtu wiċċa magħhom fil-ġejni qrib ukoll nixtieq nisħaq xi punti illi jiena għamilt fit tweġibi tal-kwestjonarju. Jiena nirrizza illi jridu nsaħħu kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l-Qorti. M'hemmx kontradizzjoni fil-ferma tiegħi billi tkun indipendenti u li tkun rilevanti. Il-Qorti hija parti importanti tas-sistema ta' ekosistema ta' ġestjoni finanzjarja soda tal-Unjoni Ewropea. Allura jdu nagħtu widhem lill-parti interessati ninvolvu ruħna magħhom u dawn ukoll minaħa tagħhom iridu jaraw li jkun hemm diskussjoni tajba u mod iktar importanti jkun hemm segwitu ta' rakkomandazzjonijiet. Naħseb li l-impatt aħari għandu jinħass fix-xogħol leġislattiv anki permezz tal-opinjoni tal-qorti prassi legali li jkollhom impatt impatt finanzjarju sostanzjali. Issa, fuq il- performance auditing. Il-performance auditing sar xi ħaġa li hija ħadet bħalissa tal-moda, daħlet fil-moda. U għalhekk aħna rridu illi nipprovdu din ir-rabta bejn is-strateġija tal-Unjoni Ewropea u l-budget tal-Unjoni Ewropea. Imma aħna rridu naraw ukoll nirrealizzaw il-riżultati tal eżerċizzju jistgħu wkoll ikunu ta' natura kwalitattiva. U għalhekk iktar diffiċli biex inġestu biex nevalwaw. Jekk niġi maħtur, jiena minix ser nibza mill-kustenijiet iktar diffiċli li ilhom isiġu dibatti diskussi, pereżempju, biex ikun hemm kontinwità fuq livell nazzjonali jew inkella xi iktar dettaljat mill-qorti fir-rapport annwali tiegħu. Barra minn hekk, jiena nilqa l-isforzi tal-qorti biex nkollna aktar armin tal-koxjenza il-pubbliku bħala parti minn strateġija msaħħa tal-komunikazzjoni tal-qorti. Eżis ċer, eżis membri tal-komitat ningrazzjakom tal-attenzjoni u nisna bil-ħerqa il-mistoqsijiet tagħkom. Beantwortung des Fragebogens, das Wort hat der Rapporteur Ego, bitte. Issa rapporteur Ego, bitte, sabiex fil-fatt il-rasa dan mistoqsijiet. So, uh, regard... Grazie, tassa. Fuq il- esperjenza professjonali il kan jina nistani bħala impiegat pubbliku tinti għandek għarfin mm, fil-fond ta' proċedimenti tal-Unjoni Ewropea. Iżda nixtieq illi nisma' l-esperjenza tiegħek kwistjonijiet ta' awditjar. Memx dubju illi ħajkun hemm intem għandkom ħafna esperjenzi, għandek ħafna esperjenza fil-anki xogħol din naġaqs ma' l-istituzzjonijiet bħalma kienet fil-Presidenza fl-Ekofin. Imma forsi tista' tgħidilna iktar dwar il- mm, professjonalità u l-esperjenza professjonali tiegħek fil-qasam tal-awditjar. U mistaqsija oħra. Tista' tgħidilna iktar dwar il-każ ta' ħatra tal-kandidat illi applikat tal-balija u l-aħħar mistoqsija il-mistoqsija tiegħek għal mistaqsin numru 13 inti għet li f'każ ta' regolarita' frodi u korruzzjoni fl-istat tiegħek inti se tivalwa l-inflow biex tiddetermina l-aħjar mod ta' azzjoni u tara illi din informazzjoni tilħaq il-awtoritajiet kompetenti fis membri mill-aktar fis. Imma kif tafu il-membru tal-qorti tal-awdituri u u minn qed jagħmel l-awditjar huwa marbut mal-segretezza. Ġiet iżomm fommu sikek sakemm ma jkunx ippubblikat ir-riżultat allura. Kif tista' tispjega din biċċa f'din il-mistoqsija? Grazzi. Grazzi, grazzi ta' din it-tweġiba tiegħek. fuq l-esperjenza tiegħi. Jiena sħaqt fit-tweġibiet tiegħi illi hija s-saħħa tal-qorti. Is-saħħa tal-qorti tinsab mhux biss fid-diversità nazzjonali tal-membri tiegħu iżda fil-esperjenzi tal-membri tal-qorti. U naħseb illi l-esperjenza tiegħi fl-Unjoni Ewropea u fil-budget fil-kwittanza fil-proċedura ta' kwittanza tal-budget, il-budget discharge procedure, il-budget annwali. Din kollha jkun ta' valur għal qorti. Para minn hekk inkelli esperjenza fil-Bank Ewropew għal kostruzzjoni u żvilupp fejn kont involut fix-xogħol tal-awditjar ta' dak il-bank għab fost affarijiet oħrajn. U l-mandat ta' dan il-komitat kien wiesa ferm. Il-komitat Ittratta il-xol tal-kompetenza esterna tal-bank u evalwa jekk il-auditur esterna mer xogħol sew u tratta wkoll kwistjonijiet operattivi tal-bank, politika ta' riskju tal-bank, prestazzjoni, per valwa li naħseb għax kienem hemm bażi għal dan illi kien hemm rapporti ta' performance ta' prestazzjoni tal-bank. U dan importanti ħafna fil-kuntest tax-xogħol potenzjali li kont nagħmel jien fil-kumitat kont. Mara minn hekk? Aħna ħaresna lejn fid dettal lejn ir-rapport ta' valwazzjoni tal-bank li eżamina biex jara jekk il-proġetti ta' investiment kienu qed jiġu imwettqa' skont il-mandat tal-bank u skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda. U dan huwa marbut mal-awditja fil-karriera tiegħi li hija importanti. U li huwa komplementat minn għarfien iktar wiesa ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni. Kooperazzjoni u prattika hija importanti għaliex il-Kommissjoni u l-Kunsill u l-Istati Membri u koll il-Parlament Ewropew. Koll jitjetmu fl flimkien. Fuq il-kas tal-qorti. Kif fet għal-mistoqsija numru 10, aħna għanna open session procedure għal-kandidati tal subija tal-qorti illi hija l-iktar waħda trasparenti, waħda mill-iktar trasparenti fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri dik għandek tweġiba, bat għandek uh, tista' tgħid ukoll illi kien hemm kandidaturi oħrajn illi applikaw illi wara proċedura twila ma ntażlux. U biex se jkun ma ġbitomx il-biċċa. U jista' jkun jista' jużaw il-mezzi kollha biex e, biex jidajfu il-proċedura ta' selezzjoni ta' għadla. U r-riżultati tal-proċedura ta' għadla ġi konfermat minn żewġ ministri tal-kabinet. Jien ġejt nominat mill-ministru tal-kabinet. Ma sepp ministru kienet Sinjura Straunjuma. Umbat kif tafu kena bidla fil-gvern. Umbat gvern iħor appoġġa l-kandidatura tiegħu li kien qiegħed hawnhekk qudiemkom. U sissa ma bidlux femtom. kienem ħafna li deċidew kienem illi jappoġġaw il-proċedura un mod unanimu tal-proċedura ta' għazla. Fuq il-mistoqsija tiegħek dwar l-imġiba tiegħi fuq il-każijiet jekk hemm xi kas ta' korruzzjoni ta' regolarità ta' frodi x'nam. Jina nasab li l-mistoqsija hija waħda li tirreferi għal situazzjonijiet dwar jekk jien għandix informazzjoni fil-possess tiegħi b'xi mod sali din l-informazzjoni. Naħseb hekk tgħid u li f'dak il-każ ovvjament il-dmir tiegħi jkun l-informa anke ċittadini, l-awtoritajiet kompetenti, tal-istati membri, ta' stat membru partikolari. Mux qed nitkellmu ovvjament f'każ fejn jiena parti mill-awditjar għax inkella f'dak il-każ irridu nimxu mal-proċedura tal-awditjar. Mhux hekk. Ix biex niċċarru minn naħa tiegħi forsi kien hemm xi eh, xi biċċa fejn ma ftemniex. Ja, vielen Dank. Das Wort erhält Kollege Savama für zwei Minuten. Danke. Grazie, Sassia mis. Eżis kandidat. Il-rapporter diġa staqsa dwar dan il-punt iżda ser nkompli nafsek ftit fuq għadin. Fuq is-CV tiegħek. Jini qed nifhem sew il-pożizzjonijiet illi kellek mhumiex marbutin direttament mal-kontroll u d-tijar tal-infiq tal-budget tal-ju. Um, you mentioned the EBRD uh, But please. Inti semmejt li RD. Inti semmejt li RD. Imma nasibx li dan fil-fat għandu xaqsam mal kontroll tal-infiq tal-budget tal-Unjoni, issa l-membri tal-ordi tal-awdituri huma awtoritajiet rispettati ħafna li salvagwardjaw l-użu xira tal-flejjes tagħna tal-kontribwenti tat-taxxa, ġifieri xorta nixtieq nisma' forsi kemm xejn ftit iktar fuq eh, biex konvinċini u kollegi tiegħi. Eh, biex ċe biex imma dawk il-lakuni li għandek fil-esperjenza f'dan ir-rigward? Konvinċini illi inti iva kapaċi illi tagħmel xogħol u nista' ngħid imbagħad inkun kontent u tieni mistoqsija tiegħi dwar il-żbilanċ bejn is-sessi. is sessi mhix kusini tal-membri tal-qorti, imma fir-rapporti annwali kien hemm eh, kbir ta' gwaljanza bejn in-nisa l-ammont ta' nisa u tal irġili li kien hemm. Inti kif ser tipprova li tinfluwenza dan li motik tal iktar Eja, Ejja kom ħaġ intik ideja tużax it-tattika l uża sur balko għaliex jien għandi problema kbira bija di li tgħid illi hija kolleġġ tal-membri u li bażikament qed jgħid illi fl-aħħar mill-aħħar m'hemm xejn li nista' nagħmel mm, ma jimpurtax fil-verità li fisser illi jista bħalissa jkunu qegħdin barra nieħdu kafè jekk mhux nkunu hawnhekk li jekk dan ma jfisser xej, intom membri li għandkom ħafna seta fil-qoġri kjoġbok setejli. Danke, di fa Kollegin Ayala Zendo, bitte. Sí, gracias, Presidenta. Sí. Grazzi. Għandi tlas mistoqsijiet. Inti, uffiċjal za livell li inti li għali ħafna għalli gvern tijak. U l-smajna li inti ngrat ħafna li gvern tijak għal din il-ħatra ġviri. Tista tgħidilna kif ix-xogħol tiegħek fin-negozjati tul il-Presidenza hemm kif dan hemm biex intejbu l-Unjoni Ewropea u inti tkellem dwar il-parlamenti, dwar it tnaqqis tal-parlament fil- uh, skadenzi għal rapporti tal-awdituri inti tgħid illi eh, taf dwar li hemm problema bejn il-bilanċ insibu bejn il-ħin u żmien u l-kwantità ta' xogħol u l-kwalità, inti qed taħseb illi forsi qed tibża li ħajkun hemm wis xogħol x'tagħmel u allura l-kwalità mhux se jkun tajjeb biżejjed smajna dwar proċeduri li jista' jdumu anke li u jiem kif tafu aħna ħriġna flejjes mill-linji budgetarji skont il-skrutinju eh, tal-orti tal-awdituri u dan daħalnieh f'istrument primarjament finanzjarju li huwa fidejn li IB. U dan huwa suġġett għal ħafna inqas issa skrutinju milli kien qabel dan skur ħed taraħ jekk inti qorti tal qorti tal-awdituri għal pajjiż tiegħek, ġifieri li kieku inti tiġi maħtur. Inti kif taħseb illi aħna irridu niżerġetaw skrutinju kontroll fuq eh, dan il-flus illi mhuwiex soġġetti għal kontrolli standard. Bacitis. Jina rappresentat tal-Latvija me dak li smajt mill-kollegi, nista' ngħid illi il-respons, il-reazzjoni tagħhom hija pjod pożittiva ħafna għax naħseb illi importanti illi fil-ħajja kull espert kwalifikat ikun jitikolni jista' jaħdem f'tim u naħseb li l-qorti tal-awdituri huwa r-riżultat ta' dan il-teamwork ta' dan ix-xogħol f'tim. Meta nitkellmu dwar il-kolleġġ u x'nafien fuq l-esperjenza tal-awdituri nek ħafna stati membri illi jaħdmu f'ambjent kompless li dawn jħorġu konklużjonijiet u rekomendazzjonijiet li għal iktar parti importanti ta' xogħol. Jiena nħoss illi il-kandidat tagħna sir jkollu l-esperjenza meħtieġa għal dan il-lan. Issa rigward il-prinċipi tal-orti tal-awdituri. Waħda mill- um, għanijiet huma li tuża il-fondi tal-Unjoni Ewropea b'mod li jkun finu f'waqtu. Inti qed tara kontradizzjoni hawnhekk. Minnaħħa irridu nużaw il-flejs mod effiċenti u mod xira u kif suppost. U minnaħħa l-oħra tipprova tisemplifika r-regoli ta' kif għandek tużhom. Ħadd ma jaf eżatt kif għandha ssir il-biċċa ta' xogħol din is-semplifikazzjoni u kull stat membru jagħmel dan bot individwali. Issa fuq il-prinċipju ewlieni f'xogħolkom xolok. Hemm ħafna dimensjonijiet agrikoltura, finanzjament, proġetti ta' trasport, efficienza enerġetika. Flimma qasam taħseb illi jkun iktar wieħed xira li kieku tiġi approvat parlament sal tal-qorti. Grazzi. Thank you very much. Uh, dear Michal Kozlo... Kollega Rimi, sa' zewċ minuti. Zewċ punti malaj malaj, naħati għaj. Jena naqbel ma' survrama. Nishtiq iktar minn għandek fuq x'tixtieq tagħmel. F'dan il-qasam trid iktar esperjenza u rrit nisma' iktar minn għandek illi l-esperjenza tiegħek hija tajba biżejjed sabiex taħdem fil-qorti tal-awdituri għandi mistoqsija speċifika sabiex anke nkunna faktar dwar l-opinjoni personali tiegħek, l-opinjoni professjonali konna t-nitkelmu fuq id-data provduta mill-istati membri lill-istituzzjonijiet. Xin il-pozizjoni tijak dwar dan? Pala persuna illi esperienzajt iż-żewġ naħat fej tara li sta jisir titjib u taħsibx u xtaħseb li għandu jisir fid dikjerazzjonijiet nazzjonali sabiex dawn ikunu aħjar u sabiex niksbu dejta aktar eh, b'saħħitha mill-istati membri x'ħaġa li illet tħabbatna din. L-aħħar mistoqsija, joġobni ħafna dak li ktibt fil-tweġbit bil-miktub illi inti sodisfat li kont part parti mill-periodu ta' pajjiżek fuq il-ġejjieni tal-istess pajjiż naqblu aħna għana tal-istess età u għaddejna mill-istess proċess fil-pajjiżi tagħna. Pero, ninsabu kważi fl-istess situazzjoni fl-Europa u l-Ordi Trazzuri waħda mill-istituzzjonijiet prinċipali taħseb x'taħseb li tista' tagħmel bl-entużjażmu tiegħek sabiex tibdel il-ġejjini tal-Ewropa u eh, tiddetermina l-ġejjini tal-Ewropa x'tista' tagħmel inti bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Kollegi Stechowski fu 2 minuti. L-Onorevoli għal żewġ minuti. Kwi, pani Prezzerajt. Grazzi ħafna, President. Għaziz kandidat, dwar il-ħiliet manageriali tijak, rajt il-CV tijak, f'dettan, u staqt nistaqsik. Kif qed tara kooperazzjoni ma' membri oħra tat-tim tiegħek? Kif tista' tmexxi dan it-tim? Tista' tina viżjoni konkreta li forsi għandek inti? Mistoqsija li jmiss għandax taqsam mal kooperazzjoni ma' dal-Kumitat. Tista' forsi it-tina aktar dettalji, it-tina forsi eżempji speċifiċi fuq kif qed tara il-ħidma tiegħek fih dan il-qorti tal-awdituri u kif tħares lejn ir-rwol tal-budget tal-kontroll budgetarju tal-Parlament Ewropew hawnhekk. L-aħħar mistoqsija, mistoqsija ipotetika però xorta importanti. Inti jekk kellek tagħti parir il-Prim Ministru. Is-sir taf il-Prim Ministru ħa flus minn budget Ewropew b'mod illegali u kontattjak informazzjoni ta' awditjar li għaddej palissa. Situazzjoni ipotetika pal di, xtamil, xtamil vizavi persuni li jitolbu pjaċir ta' din ix-xorta. Grazzi, Sur Schmidt. Grazzi għandu mistoqsija qasira jiena. Inti naħseb li qed tubir raġun l-Unjoni Ewropea li qed tiżviluppa u titbiet iktar miċ-ċittadini u għedt li l-qorti tal-awdituri tista' tgħin sabiex terġa' tikseb il-fiduċja tal-ċittadini billi jkun hemm finanzjament dirett u iktar trasparenza fil-finanzjament. Jiena nixtieq nkun naf iva veru U importanti li jkunu iktar effiċenti, issa jina naħseb li fuq livell ġenerali hemm bżonn illi aħna naraw anka fuq il-fiċċju tal-kwalifika. Kif tista' timmaġina li l-attività l-ħidma tiegħek tista' verament tqarreb iktar l-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini s-sur xtas kieġbok żewġ minuti. Danki voorzitter, eh, ik slajt aan bij van eh, Signora President, ninaqat ma' kollegi, għawnek jgħat. Ninaqat ma' kollegi li jishtu uktar dettali sabiex ti perswadina fuq l-abbiltajiet taw dittjar minnaħatijak. Ikun eh, tajp li tajdinna dan. Kandidatiħor fil-fat l-essa il-ment. 27 jannar fil-fat. Ksibna informazzjoni li tajdinna li fil-fat kien hemm appell na li, li se jinsema 22 ta' marzu. Dal-kas issa fiex wasal. Numru ta' kollegi kol staqsew fuq id-dmir f'termini ta' konvenzjonalità għallak sa' membri tal-qorti tal-awdituri fuq informazzjoni eh, li jisibu qoddimkom, qoddimom. Kif nistaw nizguraw li intimu sa' tad informazzjoni illi taqa taħt l-intestatura ta' konfidenzjalità? Billi diskrezzjoni hija tant importanti għal membri tal-qorti tal-awdituri. Thank you, Frau Vorsitzende. Uh, Grazie ħafna, Sir President. Jiena mhux inġinier kif tafu ma jirrabni l-approċċ ta' inġinerija speċjalment inġenar finanzi pubbliċi u daqstant. Għalija l-unika affarijiet importanti huma kif qed naħdmu x'inhuma x'inhi l-effiċenza u x'inhuma r-riżultati l-mistoqsija tiegħi daqstanti fil-preżent sfortunatament għalkemm nirrikonoxxi r wol ċentrali tal-qorti tal-awdituri, ħafna mir rekomendazzjonijiet u rapportar li jisir, speċjalment rapporti speċjali niddiskutu għam għawnek Għajmu e, għarfin, imma bat jintajsa kollox. Kif tħares lejn titjib ta' rakmandazzjoni tijak sabiex nimxu l-qoddim u niksbu iktar effiċenza u influenza, grazzi. Ja, danke. Ich habe mich selbst auch noch auf die Rednerliste gesetzt. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir einen Reformer in den Rechnungs... Jina u koll fil-fat podġejt ismi fuq l-lista, maħabba l-istaqt nsaqsi għallura inti pala membru, kif tista tejjeb ix-xogħol tal artu tal-awdituri, kif tista taġġa l-iktar bil-pubblikazzjoni tal-dan ir-rapport annwali? Nina naħseb li inti diġa għandek ħafna esperjenza u rejtna ġifiri kif tixtieq li tejjeb dan kollu ġifieri naħseb illi diġà għandek bażi tajba sabiex taħdem imma l-auditor auditor jissandek l-opportunità li tfiġib il mistoqsijieti kieġba. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Grazie, Signor President. Grazie wkoll il-membri tal-Komitat. Ma nafx kemm għandi ħin għad-dispożizzjoni tiegħi, għandi żewġ paġni ta' mistoqsijiet qudiemi. Se nipprova nwieġeb kollox, imma jekk kif forsi taħrab li mxu mistoqsija jgħidu li jekk iġobkom. Mhux taqni nirnesakom mal punti li qajimtu. Kien hemm membri tal-Parlament li staqsew fuq l-esperjenza tiegħi fil-qasam tal-awditjar u kif nista' ntejjeb il-pożizzjoni tiegħi. Fuq it-titjib naħseb illi soġġett tan-nomina tiegħi u wara n-nomina tiegħi ġabdejt ntejjeb l-arfin tekniku tiegħi fil-qasam tal-awditjar billi anka ħadd xi żewġ korsijiet hawnhekk fi Brussell u anka barra Brussell li titgħallem huwa l-ewwel tweġiba U l-prova hija l-fatt illi xi sentejn ilu spiċċajt studja MBA tiegħi li kienet esperjenza diffiċli. Studjajt barra l-kontet naħdem, ma billi jina naħdem nemmen f'dal l-approċ li titallem u tul-ħajja jina s ħafna affarijiet sabiex nitallem fuq il-perspettiva ta' negozju ta' ħajjitna u koll. Parti mill-programm kien jitrattaw kol kontroll intern f'kumpaniji u naħseb illi din ħaġa li enitni ħafna. U anka l-esperienza tiegħi fil-BRD iva pala parteċipant fil-Komitat tal-Awditjar fil-laqat tal-Komitat tal-Awditjar aħna rappreżentanti tal-Boards konna utenti tal-informazzjoni. Naqbel ma'kom illi l-esperienza tiegħi fil-qasam iktar għandha x'taqsam mal-lat politiku iktar mill-lat tekniku ma naħseb illi ħiliet tekniċi jistaw jitjiebu u kifat dan jien ġaqet namlu. Dwar il-bilanġ bejn eh, sessiva stennej din il-mistoqsija, l-ewel net ġejt innominat minn gvern immexxi minn mara. Nasib sinjal tajjeb dan illi ħarsu lejn ponti pozittivi negattivi tal kandidaturi tiegħi u deċidew li nominawni u l-Prim Ministru bħala Mara tat l-appoġġ sieħ tagħha. Naf illi il-bilanċ bejn is-sessi fil-qorti forsi mhux wieħed ottimali għalissa għal-kemna fil-level ta' staff, fil-level ta' ħaddim, għal situazzjoni ħafna ħjar. Jiena li ġej minn stat membru fej bilanċ bejn nisa u l-irġiel fl-amministrazzjoni pubblika ġa jiffavorixxi n-nisa. Il-kap tiegħi Ministru tal-Finanzi hija Mara, s-Segretarju hija Mara, din l kwistjoni ta' bilanċ bejn nisaw l-irġil neħdu bis-serjetà fil-Latvija. Għal-fatt li ġejt innominat u ġejt appoġġat minn ħafna nisa fl-amministrazzjoni tagħna jgħidilna ħafna affarijiet. Is-Sinjura Jala Sender eh, tkellmet dwar kif eh, nistgħu ntejbu l-budget eh, Ewropew anka ma' la Jala Sender kena diskussjoniet kostruttivi waqt il-negozjati kienet esperjenza sabiħa ħafna u jina ġa għattilkom li jefsi da esperiment u test fuq nistaw xnużaw il-budget Ewropew b'mod differenti. Jekk billi l-Istat membru Euro, nittamaw il-fċertu kazijiet dan jizda zewċ euro fuq livell ta' stat membru. Iġifiri, naħseb li għat-test validu ħafna illi eh, emżon namlu jekk tassew rridu nużaw il-budget zaħit un Ewropea aħjar u nafu li il-budget li ġej se jkun iżar u kol irridu għal-daqstant nistestjaw il-mod kif nużaw il-budget Ewropew mod aktar effiċenti. Is-Sinjura Jala Sender tkellmet ukoll dwar rapporti speċjali u l-bilanċ bejn timing u kwalità. il punti għaj hawnhekk kien iktar. Sabiex ngħidu li mhux neċessarjament jina favur il-inqasru timeline għal rapporti kemm jista' jkun. Għaliex rapport tal-orti għandhom ikunu sors autoritattiv ta' informazzjoni l-orti għanda ruol ċentrali f'termini ta' rakkomandazzjoni għandu jkun hemm bilanċ bejn il-ħin li natu l-orti ta' awdituri u l-kwalità li nistennew. Imma naħseb illi dawn it-13 xahar pala medja huma xi ħaġa li tista' tinkiseb u l-qorti diġà mixja f'din id-direzzjoni jekk m'iniex ser żball. Dwar EFSI, Signora Jala Sanders, kelmet dwar skrutinju ta' fondi użati mill ib u l-garanzija budgetarja użata mill ib jina naqbel il-mekanizmi għanzi ta' kontrol u ma' kem xejn aktar dajfa, ħafna aktar dajfa minn dak li nużaw il-budget Ewropew. Jidir li li diskutejna dan matul il-negozjati, U l-għonnet, aħna tajjibna proposta tal-Kommissjoni anka bazi tal-suġġerimenti tal-qorti. U finalment se jkun hemm ukoll jew jidher li diġà hemm ftehim bejn il-qorti u l-Parlament u li jajbi wkoll fuq kif nindirizzaw dil-kwistjoni. Eh, u fil-qorti ġanna ġa xogħol għaddej fuq l-approċċ għall-awdizzjar fl u jina zgur nistan kontribwixxi f'dawn ir-riflessjonijiet. Kien hemm mistoqsijiet fuq konfidenzjanalità u l-indipendenza. Nikkonferma hawnhekk illi bħala membru tal-qorti jina minix se ngħaddi informazzjoni li mhux suppost ngħaddi lill prim Ministru nittama li l-ebda Prim Ministru ma jispiċa situazzjoni illi semma Sur Stylis. U l-Prim-Ministru li uh, ħatajni uh, laqasadu Prim-Ministru fil-fat. U kolt għajmu mistoqsijiet dwar id-data eh, tal-istati membri kemm wieħed jista' joqgħod fuqha jina għat ġafi t-weġibit tijaj nasib li pala t luq. Mandux ikun hemm skużi mill-istati membri mill-ebda perspettiva sabiex niprovdu dejta meħtieġa l-analiżi tagħhom. Ovvjament, bat niġu għal kwistjoni ta' benefiċċji u spejjeż fil-kontroll u din hija storja oħra. Dvarja minn stat membru għal ieħor, imma l-pożizzjoni personali tiegħi il-Istati membri għandhom ikunu f'pożizzjoni illi jiprovdu informazzjoni meħtieġa anka għal-fini ta' awditjar u uh, funzjoni ta' oħrajn sabiex anka tkun tista' ikun jista' jagħmel kontribut tiegħu f'din l-iskema ta' ġestjoni finanzjarja fuq ir-rol tal-qorti tal-ardituri fil- dibattit dwar il-ġejjini tal-governanza Ewropea, jina naħseb illi għal darboħra. Personalment, tabuż ma jeżistux, mux ser najt illi ma nix niddiskutu kwistjoni minħabba illi għaxar snin ilu ġideċi ma nid-diskutux. Dan l-istadju ninsabu fi żmien ta' sfida u hemm bżonn ninsew it-tabuż u nindirizzaw il-kwistjoni b'mod miftuħ, semmejt uħut minnhom fil-diskors ta' introduzzjoni tiegħi fuq perċezzjonijiet tal budget Ewropew, pereżempju fl-Istati membri. Jider li l weġib ukoll il-mistoqsija fuq kontradizzjoni bejn effiċenza u simplifikazzjoni. Naħseb din ħaġa li koprejta diġa, imbagħad għatandi xiftit sekondi u tajjeb inwieġeb. Għal mistoqsijiet dwar kooperazzjoni. Kooperazzjoni mal-Komitat Kont u anka mal-Kunsil. Milli li jien jidir li hemm zbilanċ fl-approċ tal-kontu tal-konsil vizavi l-auditjar. Hija kwistjoni ta' perċezzjoni, perspettiva mill-Istati membri ta' benefiċċji u eh, infi, però jidher li ġa kien hemm passi il qoddim mill qart servituri sabiex il-kooperazzjoni tissaħħaħ. Jiena favur dan ukoll, favur li jkun hemm laqat iktar iffokati fuq kwistjonijiet speċifiċi ma' grupp ta' membri tal-komitat dan jista' jkun mod kif nistaw nifrankaw ħin u naġġornaw il-komitat fuq ix-xogħol tagħna. Ma naħseb li x-xogħol ġa għaddej anka permezz tal-laqat ma mal-konferenza ta' presidenti u f'minata konsil naħseb illi li proċessar tal-rapporti annuali setaw daħlu faktar dettal, għalmenu dik l-opinjoni tijaj. U naqbeli tajt il-President. Forsi dan jista' jsib mod iktar effiċenti u nasab il-Ministri mhux biż dawk finanzi imma eh, ministri Ministri oħrajn jistgħu nistaw nispiegaw l-onx qed jiġri, l qed ngħid jiena zom se nżomm lura biex nindirizza ċertu kwistjonijiet. Forse nsib ħajt d-dim, ma nafx imma Naħa ta' ġestjoni u ħelliet eh, f'termini ta' management kemm mistoqsija fuq dan. Jina mexxej direttament grupp ta' 15-16 ħaddima, anka ħaddima internazjonali waqt il-presidenza, mexxejt anka teams iktar żgħar, team nefsi li jansib kienet mm, mxejna b'mod effiċenti ħafna. U indirettament, pala persuna, li titratta firxa ta' kwistjonijiet fiħdan il-rappresentanza permanenti, dejjem kont f'kuntatt mal-kollegi fil-belt kapitali tiegħi. Jina mhux il-manager tagħhom direttament, però dejjem ipprovajna intejbu l-mod kif naħdmu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea anka fil-qasam tal-budget. Naħseb il koprejt L-aħħar mistoqsija però, mis sinjura Grizzle. Napoġġa r-riforma tal-qorti għal-kem smajt illi mux kulħadd konvint mill-mira tal-riforma, imma naħseb li dan l-approċ fejn rizorsi segwu il-responsabiltajiet hija ħaġa raġonevoli, speċjalment minn ta' ġusta malajr u meta kollegi fil-Konsilj manka fil-Proġurat u Kodeġizjoni xi kultant jivvintaw strutturi ġodda li diffiċli tindirizzhom il-perspettiva ta' audizjar. Għalda s-san nasib ktar flessibilità tgħin dan qasam. Għanna ringrazzaw li għis semis l-rapporter sabiex nikonklu. <coughs> Hvala za besedo, eh, torej, eh, spoštovani kandidat. Grazie ħafna. Aziz eh, kandidat Naħseb li inti tajt tweġibiet kompleti għal dawn il-ħafna mistoqsijiet naf li xi ftit tweġibiet kienu iktar dettaljati minn oħrajn. Iżda dak li nistgħu naraw li ħajkun verament importanti li niverifikaw nofsinhar wara jekk inti konvinċejtni jew le, nawgurawlek ħafna. Grazzi. Naħseb li nistgħu nkomplu issa bismieħ u nista' nistennew issa lis sur Gregor sabiex ikun magħna.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 Ja, wir, wir begrüßen Herrn Jan Gregor. Nishtiqu natu merba l sur Jan Gregor li kien propost mill-Gvern tal Repubblika Ċeka jekk inti lest li li tibda titkellem jekk joġbu kien ħallu fidejk. Lodwa tajba, grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli tal-Kumitat Kont, Signori, għandi l illi napparteċipa fis-smih tal-lum u nippreżentalkom x'kienet l-esperjenza tiegħi u l-motivazzjoni li għandi illi jiena niċċaqlaq milli naħdem għall-istituzzjoni nazzjonali sabiex naħdem fuq il-livell Ewropew. Jiena bdejt bil-karriera tiegħi fil-Ministerju tal-Finanzi fl-Unjoni ta' Kooperazzjoni fl-1998. U dan kien ftit qabel ma' graduajt l-Università tal-Ekonomija fej studjajt l-affarijiet Ewropej. Jiena kont maħtur sabiex nħuħsib kwistjoni tlandom xasuma l-infiq tal-Budget Ewropew kif ukoll kontroll tal-negozjati ta' sħobija fl-Unjoni Ewropea. Jiena koprejt il-kontroll tal rizorsi propri, għamilt stima wkoll tal-bilanċ net vizavi l-budget Ewropew f'dan l-istadju bikri jira kondi ġad definixxejt id-direzzjoni tiegħi fejn nixtieq imur ġifieri nifoka fuq il-budget Ewropew u l-infiq u l-implementazzjoni tal-Fondi Ewropej. Fis-sena 2001 jiena kont mitlub il nistabilixxi dipartiment li fil-fatt kellu jkun maħsub għall-infiq tal-Fondi Ewropej dan id-dipartiment kellu rwol importanti fil-fondi nazzjonali u mbagħad iktar tard dan sar l-awtorità tal-ħlas għall programm għal periodu ta' programmar ta' bejn is-sena 2007-2013 u mbagħad dan id-Dipartiment sar l-Awtorità ta' ċertifikazzjoni għal bejn is-sena 2007-2013 u anka għal periodu ta' programmar ta' wara. Parti minn hekk aħna rajna li kellna l-programm ta' appoċ agrikolu koll li konna qegħdin niverifikaw kif ukoll il-pakk. Jiena fis-sena 2010 kont maħtur bħala l koordinatur tal-budgets pubbliċi kont qed nieħu ħsieb xorti waħda l-fondi l-Ewropej iżda mbagħad kont responsabbli għal ħafna iktar ġifieri dan kien inkludi il-budget statali, il-budget municipali u lokali kif ukoll politika fiskali. Apparti minn hekk jiena kont maħtur bħala membru tal-bord tal-erba istituzzjonijiet finanzjarji. F'perjodu ta' 18 sena jkolli ngħid li ġbart ħafna esperjenza f'dak l-industrija samma pjanar budġetarji, implementazzjoni, kontroll budġetarju u awditjar kif jiena provajt nurikom fit tweġibi tal-kwestjonarju. Iżda jiena minkejja li qatt pal-awditur nifhem sew kif jaħdem l-eżerċizzju tal auditjar fil-periodu tal-assistenza qabel is-subija jiena kont stabilixxejt ukoll il-Dipartiment tal-Awditjar u anka fassalt jiena stess il-proċedura tal-Awditjar u ukoll sibt l-awditur intern li kellu joħsib l-Awditjar. Jiena kontrollajt ukoll il-proċess ta' awditjar għal-pak kelli wkoll nistabilix il-kamp applikazzjoni tal-ħidma attenders tenders fuq bażi annwali jiena kelli wkoll nagħmel supervizjoni tal-kwalità tax-xogħol. F'dan il-paragrafu aħna fil-fatt Prezentajna wkoll esperjenza għal suq finanzjarju u anke fis-settur bankarju. Anka fil-Bank ta' Investiment Ewropew, minħabba li jina studjajt l-integrazzjoni Ewropea f'università jiena dejjem ħsibt li xi darba ħajkolli naħdem u nixtieq naħdem anzi mal istituzzjoni Ewropea ġifieri din kienet il-motivazzjoni jew l-enija tiegħi għalhekk xtaqt nidħol naħdem mal-Ministeru tal-Finanzi. Jekk intom tafdaw fija jiena ħanagħmel xogħli b'mod indipendenti ġifieri li minix ħanaċċetta li nsegwi istituzzjonijiet mill-gvern tiegħi jew nkella mingħand xi ħadd ieħor jiena naturalment m'iniex ħa nagħmel l-abdazzjoni li mhix kompatibbli mal-rwol ewlieni tal-qorti jiena fil-fatt għan naħdem skont il-funzjoni tal-bord ta' supervizuri u l-bord ta' diretturi jiena nixtieq nissieħeb fil-Kamra numru 4 ġifieri fir-riċerka u eh, fondi tal-Korpi Ewropej jiena lest li nassisti u nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi għal bidla wkoll tal-amministrazzjoni tal-qorti u qed li r-riforma tal-, -tal tal-kmamar tal-qorti tal-awdituri u appunt li ħatkun diskutu ħintu għar nofsnar ġifir nittama li il-membri ta' il-ġodda tal-qorti ħajkollhom l-opportunità li kontribwixxu għal dan il-proċess ta' riforma jekk intom tafdaw fija u tapprovaw il-kandidatura tiegħi, ħanamel minn kollox sabiex nappoġġa u nejn l-qorti tal-awdituri fir-wol tagħhom ġifiri illi issa li qegħdin nikkontribwixxu għal dan kollu għal finanzjament Ewropew kif ukoll naraw li jkun hemm iktar responsabilità li jassumu l-Stati membri iktar trasparenza sabiex naraw li dan l-eżerċizzju ta' auditjar jimxi aħjar qed naraw li dan għandu jkun ta' interess aħjar għall ċittadini Ewropej u jinappoġġa wkoll l-implementazzjoni tar-riforma għall streamlining nixtieq niprovi iktar l-iżvilupp sostenibbli fuq um, l-attitudni u l-approċ knowledge base u aħna nixtiequ wkoll li nħeġġu l-koordinazzjoni mill-awtoritajiet lokali u nazzjonali tal-awditjar jiena l-estil naħdem magħkom għall-Parlament Ewropew u kopera magħkom mhux biss magħkom fil-dan il-kumitat kont iżda kifet fit-tweġibiet tal-kwestjonarju anka ma' kumitati oħrajn li huma responsabbli. Sinjuri nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u jiena kuntent li nista' nwieġeb għal mistoqsijiet Grazzi ħafna Sur Gregor sa rapporter Kirchboff. Grazzi ħafna Sinjura President, Aziz Kandidat. Is-CVT għaj ngħid li hija pjuttost impressjonanti. Kolli li jekk inħarsu lejn l-esperjenza professjonali li inti kellek, kolli ngħid li għandek ħafna esperjenza b'mod dirett u anke b'mod indirett fil-qasam tal-finanzi. Inti qed inti stess illi minkejja li ma kontx membru ta' korp estern tal-awditjar inti xorta waħda. Kellek ħafna esperjenza f'dan il-qasam u tal-limt ħafna dwar l-awditjar ġifieri tifhem sew kif jaħdem eżerċizzju ta' awditjar. Issa dwar il-karriera tiegħek u anka minħabba dikjarazzjonijiet kollha u nomini u ħatrit li kellek kollha kien ċar ukoll li dawn il-proċeduri li inti parteċipajt fihom kienu proċeduri trasparenti u ma kienux nomini politiċi illi inti fil-fatt ingħatajt u kont matul għal ċertu affarijiet minħabba għażliet politiċi. Inti x'taħseb fuq dawn it-tlet kunċetti li bdew bil-kelma e, ġifiri etika, ugwaljanza u effettività. Il-ġiba l-mistoqsija tiegħek numru 19 kienet pjuttost interessanti. Nixtieq naqra bl-Ingliż. Hawnhekk kena mistoqsija dwar jekk inti inti xlest li tirtira l-kandidatura tiegħek jekk il-Parlament jgħid li ma japprovakx. u inti tgħid li inti les li tirtira l kandidatura tiegħek wara li tifhem ir-raġunijiet għalfejn eh, aħna ma napprovawx il-kandidatura tiegħek li ressa il-Gvern tal republika Ċeka. Tista' tispjegana għalfejn inti weġib dan il-mont, inti taħseb li l-Parlament Ewropew u dak li jgħid il-Parlament Ewropew huwa relevanti bħala u validu. Jekk jogħġbok Sur Gregor. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet. Iva, nista nikkonferma illi l-ebda mill-għażliet tiegħi kienu minħabba raġunijiet politiċi u kien minħabba il-ħidma tiegħi fih dal-Ministeru tal-Finanzi illi fil-fatt jiena dejjem ħdimt mod li ma kienx politiku, jiena ħdimt ħafna ma' Sur Tanaju li ħadem hemmhekk għal 20 ta' snin naħseb illi fil-Repubblika Ċeka kien ċar li għandna fil-Fedem Ministeru tal franzi dejjem ħdibna b'mod serju. Issa dwar it-tweġiba l-mistoqsija tal-kwestjonar li semmejt inti, meta kont tweġibt, jiena ħassejt illi il-kandidatura tiegħi kienet se tkun approvata u li fit-80% naturalment nirtira l-appoġġ tal-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna li jiġifieri jiena ma nistax nista' nimmaġina li eh, ma jistax nagħmel xogħol sew jekk ma nkunx approvat mill-Parlament Ewropew. l mistoqsija ta' tlet eh, kunċetti u l-nin nibda bil bil-ittra E li huma importanti l-ordi tal-ordituri iva jiena gbirt f'belt żgħira fir-Repubblika Ċeka tal-lim ġifiri responsabilta ġifiri nasib li nista' nikkontribwixxi għal ħarsien tal-tlet prinċipji u l-għanin tal-qorti li huma importanti. Grazzi ħafna. Petri, grazzi. Aziz kandidat, nixtieq nistaqsik żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija hija dwar in-natura ta' xogħolok illi mhijiex politika. Inti kont deputat ministru responsabli għal budget iżda anka kont membru fil-bord ta' supervizjoni, fil-bord ta' diretturi, bosta istituzzjonijiet differenti fil-Repubblika Ċeka. Jiġifieri, fil-fema tiegħi ikolli ngħid li għandi dubji tiegħi jekk hux veru mhuwiex ċar kompletament jekk dawn il-ħatrit kienux politiċi jew le. Jiena nixtieqek li inti tispjegana daqsxejn iktar dwar il-proċeduri kif imxew. Ġifiri, jekk tista' telabura daqsxejn iktar fuq il-mod ta' kif inti kont mażul sabiex taħdem f'dawn il-postijiet li semmejt. Iżda t-tieni mistoqsija li għalija nqisa li importanti ħafna hija din. Minħabba li inti kont il-deputat ministru għal budget minn settembru tas sena 2010 il-qoddim u fit tweġibiet għal-mistoqsijiet tal kwestjonarju inti jett illi inti ma enatajċ discharge u aħna eh, eh, fil-fatt qed nikkwotaw li inti qed li din proċedura mhijiex prevista mir-regoli tar-Repubblika Ċeka. L-isqarrija tiegħek kolli ngħid illi tħawadni xi ftit minħabba li kif jista' jkun illi inti ma kontx taf bil-problemi serji ħafna li kien hemm bl-infiq tal-fondi Ewropej minħabba li kellek rwol verament ewlieni dan il-Ministru tal-Finanzi. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Jala Sender. Grazzi ħafna Sinjur President, Ivan, nirringrazzja tal-kelman veru li s ta' Sur Gregoria pittost impressionanti anka ħadem il-Kummissjoni Ewropea. Inti kont il-Ministru li kellek ir-responsabilta għal budgets pubbliċi dan huwa xogħol tekniku iżda naħseb li nixtieq li tispjega daqsxejn iktar minħabba li inti x'tagħmel allura inti taħdem mod indipendenti skont l-istruzzjoni tal-gvern ikolli ngħid li daqsxejn komplikata bħala Eh, kariga. Issa, inti għed li għandek xi ħames pożizzjonijiet differenti f'istituzzjonijiet oħrajn, allura dawn kollha inti qed taqla l-flus minnhom ma naħsibx illi jaqbillek inkella jekk veru inti qed taqla xi ħaġa minn kull kandidatura u xogħol għandek f'dawn il-boards differenti ma jaqbillekx tmur membru tal-qorti tal-awditurja, parti minn hekk. Jiena eh, naħseb li inti eh, tkellimt ukoll fuq il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-kooperazzjoni illi għandek, naf illi forsi dan jista juri kemm inti għandek pożizzjoni integra. Iżda ħaġa oħra wkoll fuq eh, ir-riżultati li semmejt jien naħseb li dawn dak li qed tinti verament hija xi ħaġa interessanti inti kont membru tal-qorti tal-, -qorti tal kontabilità. U naħseb li dawn l-eżerċizzju tal-awdituri fil-fazitin waslu għal ċertu riżultati u għek kif qed inti fil-kwestjonarju. Dan jgħata qegħdin hemmhekk dawn riżultati sabiex ikun evalwati aħjar mill-awdituri jiena nixtieq nkun naf minn ħadd tiegħek jekk tafx jekk hemm xi riskju partikolari bratta ma l-aspetti tal-finanzi pubbliċi li forsi jistgħu jgħinuk eh, tifhem iktar eh, dawn iċifri ċifri minnaħa tal turi x'tibta eh, fil-fatt taħseb l-esperjenza li inti għandek fil-qasam tal-kontabilità li tista' twaslek sabiex tapprezza u tinterpreta ħjar dawn iċ-ċifri mill-perspettiva tal-awditjar. Grazzi. Grazzi l-membru Onorevoli Vicenzi. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni għandi żewġ mistoqsijiet orientazzjoni oħrajn. L-ewwel jiena naħseb li din hija kwestjoni importanti ħafna speċjalment għall kumitat tagħna li nikkonsidraw x'tib ta' valur miżjud aħna nistgħu nikkontribwixxu ħalli noħolqu verament il-valur miżjud Ewropew. Tista' tikkontribwixxi u tgħidli kif eh, aħna inti tista' tikkontribwixxi ħalli mhux biss tara u tikkontrolla l-mod ta' kif qed jintefqu l-flus Ewropej b'mod tajjeb iżda li verament dan l jista' wassal għal valur miżjud fuq l livell Ewropew. Parti minn hekk, inti kif tista' tara li jista' jkun hemm ftit kooperazzjoni bej il-ħidma tiegħek fih dan qorti tal-awdituri kif ukoll l-infiq ehm, ħażin ta' u anke każijiet ta' korruzzjoni. Ir-rwol tal-qorti kif tinterpretah kooperazzjoni mal-Olaf kif ukoll ma' korpi oħrajn. Taħseb li hemm lokal inizjattivi ġodda ta' kif wieħed jista' minnaħa tal-qorti tal-awdituri jgħin iktar għal dawn l-għanijiet. Grazzi il-membru Nervli Navakov. Grazzi, jena ma fimċi tħassib tal-kollega illi kien imħasseb fuq il-rwolijiet kollha ta' CV tiegħek. Naħseb illi tista' isserħinna rasna illi jekk inti ħad tkun membru tal-qorti tal-awdituri ħad taħdem mod eċċettiv minħabba illi dwar l-infiq tal-flus tal-pubbliku il-kumitat kont u qorti tal-awdituri huma l-ikbar ħbieb ta' ċittadini u allura jiena nixtieq nistaqsik illi x'taħseb dwar il-ħidma tal-Qorti tal-Awdituri u kif din il-ħidma tista' tittejjeb u tkun valida l-perjodu iktar ta' żmien ħabba li suġġerimenti li tirres n naħa tal-qorti mhux qed ikun implementati biss minn naħa tal-Istati Membri. Kif tista' tara li x-xogħol tal-awdituri ħajittejjeb ħalli verament tkun nistgħu nofru dan il-valur miżjud? Grazzi sa' Sur Czernetski l-aħħar kelli. Mikrofonu. I ask for the floor, he didn't ask. Andrei Novakov. Jena ġan nitkellem mux kollega Andrei Novakov. Mela nerġa. Sita prezentazzjoni tajb. Ingliż tajjeb ħafna. Mux ma qabbel, ma wafat. Grazzi ħafna ta' CV u koll. Grazzi ħafna CV tajba tijak. Mistoqsija. ċini li kbar sfida għali CA issa? Thank you. Kolegi Sztechowski, bitte. Dziękuję Pani Przewodniczący za słowo. Ja mam Iva għandi tlet mistoqsijiet. Sur Gregor, inti semmejt illi inti tixtieq tikkontribwixxi lejn li tferrex il- informazzjoni fuq l-awti tal-awdituri fl-Unjoni Ewropea x'inhu huma dal-passi li se jittieħdu san ir-rigward. Mistoqsija numru 2. Nitkellmu hawnhekk dwar kooperazzjoni bejn qorti tal-awdituri u awdituri nazzjonali l-autoritajiet auditor nazjonali aħna nafu li bħalissa ċertu pajjiżi din il-kooperazzjoni mhijiex il-flaħjar tagħha. Ser ikunu l-passi speċifiċi li ser jittieħdu biex intejbu din il-kooperazzjoni. Mistoqsija numru tlieta. Parti li nkunu ħadkun viċi ministru. Hemm erba' funzjonijiet oħrajn kif aħna nizzennihom fis-CV Intom għadkom l-intenzjoni li nkomplu dawn il-kompetenzi, din il-funzjoni, jew inkella inti lest illi tirtira minn dan ix-xogħol. U jekk iva dik inti se titlaq minnu il xogħol meta? Mela, issu Gregor. Grazzi tassew. Mela nixtieq nibda bis mistaqsija tas-sur Saromas fuq natura politika jew mhux politika tal-Ministru, Viċi Ministru li huma responsabbli għall budget Il-President tagħna għamel liġi ġdida, da liġi ġdida li se applikabbli mill-ewwel tal-Lulju tas-sena li għaddiet u jien applikajt għall post tender miftuħ, jiena ġejt maħtura darba oħra mill-ewwel tal-Lulju u l-att ġdid għamel distinzjoni bejn żewġ livelli L-ewwel Ministri, deputat ta' Ministri li responsabbli għal sezzjoni ta' taqsima u li għal kastijaj. Mbagħad hemmhekk il-post iktar politiku li huwa li mhuwiex dak li għandi jien, mhuwiex dak il-xogħol li nagħmel għamel Mux, insomma, dan għas kont il-leġizazzjoni Ċekka ek taħdem il-sistema. Mela, wara li veġib se kwestjonarju rrid nindika ir-Repubblika Ċeka m'għandix kontijiet ġodda li għandha tala, aħna għandna state final account dik il-proċedura tagħna u allura jien nirreferi għal proċeduri tal-Ministru tal-Finanzi tal-rigward. Jien naf x'nu d diffikultajiet tar repubblika Ċeka u x'kell problemi li kellhom fil-implementazzjoni tal-fondi tal-Unjoni Ewropea dawn eh, dawna kienu minħabba għatta fatturi l ewwel net minħabba dawn il-deċentralizzazzjoni ta' implementazzjoni tal-fondi tal-Unjoni l reġjuni tagħna. U naħseb illi meta minnija ma konniex lestija nagħmluha. Mbagħad hemm ċertu każijiet ta' manipulazzjoni ta' għatta proġetti f'awtoritajiet reġjonali ta' ġestjoni l rajjina naf x'inhuma sew il-problemi li għandna, qasam ieħor tad diffikultajiet li għandna fl implementazzjoni il-Prokura Pubblika. Il-Republika Ċeka jispeċifika ferm għandha 6254 municipalità u peress li malċ kejknin ħafna, diffiċli ħafna li dan kollha jkunu konformi mal-regoli tal-akwist pubbliku. U għallura jiena naf x'inhuma l-sfidi ħana kellna fil-dwettiq ta' dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Jekk tista' permettu li li ngħaddi għal Sinjura Ajla Sandra fuq l-indipendenza tal-gvern. Jien nista' ngħid li għandna żewġ um, funzjonijiet waħda politika waħda mhix politika u nikkonferma jien hemm għandi il-kompetenzi mhux politiċi, karika mhux politika. Mbagħad teġu għal-karigi l-oħra, il-banek, Daw ġeneralment mhumiex imħallsin, għandek żewġ eċezzjonijiet per għandek kumpanija ta' assigurazzjoni fuq il-saħħa li taqal barra bis settur bankarja, ma għandek li IB fejn għandek il-mizati għal-partiċipazzjoni u l-fużjoni tal ispejjeż Issa dwar il-ċertifikazzjoni segreta Iva, dan ovvjament sar għal-anijiet nazzjonali, jiena dan diġa rajtu fil-modi u għadna kif estendejtu u jista' jintuża wkoll fuq livell tal-Unjoni, fuq livell tal sostenijiet tal-Unjoni. Jiena ma applikajtx għal ċertifikat għal NATO għax jien ma ħsibx li kien ħekolli bżonni. performance auditing ġi auditjar li għabbażat fuq rizultati, Dik inħarsu lejn xogħol tal-qorti nistgħu naraw li 50% tal-kompetenzi huma l fuq l-awditjar u 50% ta' xogħol normali amministrattiv, jiġifieri nassumi li hemm post fejn wieħed jista' jżid il-kapaċità għal performance auditing. U jiena diġà ndikajt Nipprova nagħmel streamlining aħjar tal-programm ta' awditjar għall-awtoritajiet budġetarji fuq il-mistoqsijiet ta' sur stess u il valur miżju tal-Unjoni. Jina nħoss li il-performance auditing jena ħafna biex nivalwaw il-threat ease li għanna fil mini ta' politika individuali naħseb li mod reċenti bħala prodott ġdid il auditing jiet ehm, il-landscape reviews illi jasab li revizjoni tajba ħafna biex nferxu l-aħjar prassi u l-esperjenza illi għandha l-qorti. U l-esperjenza li aħna għadannajna fil-rapport tal-awdituri, fil-rapport tal-awdituri. Każijiet ta' korruzzjoni ta' Olaf f'termini ta' dokumentazzjoni taħt il-kooperazzjoni tal-Olaf. Hawnhekk ġejt informat ukoll mill-membru ċek illi dan jaħdem mod effiċenti u dejjem jgħidu li meta l-qorti tirċivi xi tip ta' sospett jew xi tra anonima jew inkella xi tip ta' fondi ieħor. Mela naħseb illi din il-parti tkun koperta. Għal dak li huwa dak li għalina s-sunabakov nistaw nsejsu ruħna fuq illa. Ftejm oġġettiv li aħna għanna jiena dejjem għetek ekket li fuq livell tal-direttur jew ministru dejjem jiena dejjem jina segwejt ir-regolamenti mod oġġettiv, provajt jinkun oġġettiv me kollegi tiegħi li kont responsabbli li huma dak li supervizjoni. Il-prodotti tal-qorti li jina semmejt il-landscape review li hija prodott ġdid illi jista' iżid il-valur u jirrappreżenta aħjar il-qorti tal-awdituri u x-xogħol tal-qorti tal-awdituri, implementazzjoni tal-rekomandazzjonijiet hawnhekk jiena naqbel illi ximdaqiet dawn ma jiġux segwiti minn stati membri. U allura nħoss illi jista' jkun hemm kooperazzjoni aħjar bejn it-triangolu tal-qorti tal-awdituri il-Kummissjoni u l-Stati membri biex jagħmlu skambju min-naħa tal-aħjar prassi u min-naħa l-oħra elementi oħrajn illi kienu marru żmerġ fil-pajjiżi individwali jew f'rapporti individwali. Issa ngħaddu għal mistoqsija tal-kollega dwar l-isfida l-ikbar sfida l-qorti tal-awdituri. Ovvjament nista' nsemmi l skambju tal bejn il-membri tal-qorti għandek terz e, ser jinbidel din is-sena, ġifieri huwa e, sfida illi inti terġa' se taqabbad ir-ritmu u mingħajr ma naqqas mill-momentum tax-xogħol u tal-programmar. Ovvjament jiena semmej diġà fil kummenti ta' ftuħ tiegħi illi hemm dibattitu li huwa dej fuq ir-riforma tal-Chambers u hija xi ħaġa li nixtieq illi nkompli naħdem fuqha u naħseb li l-organizzazzjoni tkun bażi kontinwa skont e, e, li jadattaru ruħu skont l-ambjent estern, pereżempju, f'każ ta' migrazzjoni fejn aħna stabilixxu fondi li huma trust funds, fondi fiduċjarji u e, għal skola għal-regolamentazzjoni aħjar, ma dawn huma diskussjonijiet iktar tekniċi. Issa dak li qal Sur Tarkovski u l-mistaqsija tiegħu dwar il-kooperazzjoni mal-awditjar, l-awtoritajiet awditjar nazzjonali. Jiena nibda mill-esperjenza tiegħi tal-fondi nazzjonali. Aħna bdejna 10 snin ilu biex nikkooperaw ma' Qorti Nazzjonali fil-sħejja tal-rapport annwali fuq il-fondi annwali. Allora provdejna data li u Allura kena skambju sinċir l idejat fuq din is-sistema. U għalhekk naħseb illi Iva. Bieċu dik il-mistoqsija. Iva, nsejt fuq il-mistoqsija fuq il-sobija l-oħra fil-bord supervisorju. Jew il-bord ta' diretturi. Nerġa' nisa nikkonferma hekk kif fil-bidu illi jiena Iva stess illi nirtira minn kull minn kull kariga li għandi bħalissa dan il-għam. Nirringrazzjaw u kol t-tweġibiet iktar preċizi kolli nejt li temmejna s sasmentija tijak, ismiħ tijak, kuraw le kun nerġaw narawk dal-waqt. Und ich bitte Herrn Wojciechowski. Issa nixtieq il-nisidin s sur Wojciechowski sabiex jidħol fil-kamra ħallinkom. I forgot.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 Natu meħba l-kollega tagħna Janusz eh, Wojciechowski mill-Polonja li nistidnu bil lewesa sabiex jitkellem. Jekk jogħġbok għandek id-dritt li titkellem il prezentazzjoni qasira ta' 5 minuti. Grazzi, grazzi tal-li tajtni ċans li nippreżenta ruħi għal kandidat għal ordi tal-awdituri. Jena, jena, Wojciechowski u jiena kandidat għal eh, ordi tal auditori L-isem tal-qorti tal-awdituri hija magħmula minn tliet elementi. Orti Ewropea, Ewropea, Orti u Audit. Din hija parti kollha minn tagħmel dawn elementi kollha jħadnu parti mill eh, esperjenza tiegħi. Eh, mela, nibdew bil-kelma European Ewropew. Jiena kont ukoll parti minn dal-Parlament darbtejn fil-2004 eh, l-ewwel darba Umbat eh, fil-fat qabel, fil-fat kont osservaturu ġifiri jinni 13 sena pala esperienza mal-Parlament fl-Unjoni Ewropea. Issa, Mbagħad fil-qorti jiena għamilt snin twal bħala mħallef tal-qorti tad distret tal-reġjonali tal-appell u tal-Sudik Suprema. Jien kont membru tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ġudizzjarja. Jiena kont let mill-imħalfin fl-1990 kien fil-bidu tal-Stat eh, Demokratiku fil-Polonja u jiena ġejt nominat għal ġejt maħtu fil-fatt għal parti mill-panel tal-ġudikatura indipendenti u li parti mill-panel li jaħtru l-imħalfin u eh, l-iktar parti importanti ovvjament l-audit jiena kontinni sit snin pala president tal- Nick. Supreme Audit Office Supreme Chamber of Control fil-fema tiegħi, hija traduzzjoni aħjar. Il-kontroll tal-istituzzjonijiet tal mill-istat eh, u fil-pajjiż tiegħi u jiena kont parti minn dan għal sitt snin U dan huwa mm, dinja parti minn raġuni u l-nija li napplikaw li applika għal dan il-rwol biex nagħmel parti mill-ICA. Jiena kont part kont qed naħdem kont involut fi żmien importanti ħafna għall-Kostituzzjoni tal-Polonja. Il-Polonja kienet pajjiż kandidat tal-Unjoni Ewropea dak iż-żmien u bħala President jiena stdejt kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Kienu bidu ta' kooperazzjoni tan-nik fuq livell Ewropew u kooperazzjoni bilaterali f'istazzjonijiet oħrajn tal-awditjar bħal pereżempju il-Uffiċċju tal-Awditjar Nazzjonali fil renju Unit. John Paul. That time or French Cour de Con, Mr. Pirjox. Mr. Pirjox u oħrajn. U anke ta' niġu għal-qorti tal Mr. Friedman, Mr. Kaus. Kien prezenta dak iż-żmien. Dak iż-żmien jiena konna organizza ħafna seminars, ħafna konferenzi, ħafna eh, zjariet ta' studju. Kienet parti mi kooperazzjoni eh, tal-awdituri, għalti tal-awdituri. tal awdituri għalti tal auditori tal awdituri li ġew audizjati uh, audit konġunti ma' orti tal audituri kien għandek il-fondi tal-qabel isħubija u koll li kellhom jiġu audizjati Kien kont president tan-Nik, anki tal-att il-ġdid għal dan il-Supreme Audit Office u l-kompetitti tiegħi kienu jinvolvu li n organizza minn ġdijt il-chamber skont il-qatt il-ġdijt kienem proċedura ġida li daħlet kien kien kienet kariga li pjar nesċit jirnexxejt jina sepp li waħda mill-kizbit personali li bar kizbit personali tiegħi li kelli u b'sodisfazzjon fil rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri. Najna li il-Supreme Audit Office tal-Polonja huwa tal-aħjar kooperazzjoni bejn il-Qorti tal-Awdituri u l-istituzzjonijiet awditjar tal-Istat. Din hija xi ħaġa li jien personalment gburi ħafna biha jiena dan l-isfond tal-għal eh, dan il-kooperazzjoni tajba ħafna kien sar u mbeda meta jiena kont president tan-nik. L-għanijiet u l-nin kienu attivitajiet ta' kontra korruzzjoni, kien eżempju interessanti jiena bdejt identifikazzjoni sistematika tal-doqsma ewlenin tal-korruzzjoni. U issa s-suċessur tiegħi għadu qed ikopli dak li bdejt jien. U nisab jistanajti li kien kontribut tijaj partikolari li IC. Għaliex naħseb illi għaliex naħseb illi importanti li minn ukoll volut fl IC kun iktar attiv dar rigward. Gentlemen, I think uh, my, my personal experience is uh, um, I was uh, 19 years. Signori, jena mill-13 sena fil-politika. Kont parti minn Parlament Nazzjonali ħames snin. 12 sena bħala membru tal-Parlament Ewropew. Mbagħad kemm xejn nitwal, żmien kemm xejn nitwal 17 sena. Kont uffiċjal indipendenti fil-Polonja bħala mħallef u ditur ġenerali tal-Polonja. Issa din hija l-ewwel tentattiv tiegħi għal dan it-tip ta' din it-tip ta' kariga u naħseb li issa lest għal dan it-tip ta' xogħol ovvjament għalhekk applikajt imma ovvjament id-deċiżjoni fidejkom, grazzi. Dem rapporteur Scholtes, bitte. Jetzt öffne Rapporteur Scholtes. Uh, thank you, Madam Chair. So, uh, Mr. Grazie. Memx dubju dwar l-esperienzi tijak, l-esperienza tijak, inti dejt ħafna karigi f'ħafna istituzzjonijiet differenti, inkluż il-President ta' istituzzjoni għolja, kont imħallef membru tal-Parlament, kien ħafna esperjenzi mal-finanzi pubbliċi, anki tul il-Komitat ta' Kont, Agri, anki fil-Parlament, ġivida kollu fil-Parlament Ewropew. Waħda mill-ikbar sfidi hija l-indipendenza. U bħala MEP inti membru tal-Kunsill tal-Ġustizzja tal membru tal-Ġustizzja u l-Kunsill Eżekuttiv. Ġifiri, inti kif kieku kont titratta audit f'budget Ewropew fil-agrikoltura bħala politika li jibdi involut fiha biex kont involut fija bħala MEP attiv. U tini ħaġa, il-kandidat, bħala kandidat, Ta' sapir huwa għaxira illi Issa, il il-kariga fl AC eżattament wara li kont parti mill bordek eżekuttiv li jaqa' taħt il-partit jgħad fil-gvern. U barra minn hekk, din il-pożizzjoni ta' independenta kif ħażomma minħabba dawn ir-rabtiet ta' uh, involvimenti politiċi li għandek. U l-aħħar mistoqsija. Issa fuq il-prestazzjoni tal-dmirijiet tiegħek u l-kompetenzi tiegħek. waħda mit-tweġibit tiegħek. Hija li jsejbit tal-qorti tal-awdituri huma għandhom ċertu nuqqasietu kif kiku tirranġati meta perżempju kollok rekomendazzjoni tirreferi għal stat membru partikolari ħafna drabi rekomendazzjonijiet jifukaw fuq stati membri u mux fuq il Grazzi. Thank you very much uh, uh, for this question uh, about uh, my independence. Uh, there is a Grazie, fuq indipendenza tiegħi hemm Paul poeta Pollakka jingħatat il-Premju Nobel fl-1996. li tgħid illi aħna nafu li nfusna nkunu nafu sa fejn nistgħu naslu meta jkunu tassew għaddejna minn min l-iktar eżamijiet qal u sfidi tqal. Jiena għaddejt minn ħafna veru fil dak li huma l-rabta tiegħi politiċi fejn l-indipendenza tiegħi qatt qatt eh, ma ġiet dubitata u l-attività politika tiegħi se tintemm mal kollox jekk jiena e, e, e, niġi maħtur għax imbagħad inkun indipendenti biss bisħieħ. U għalhekk mhux tkun problema lija. Huwa barra minn hekk aħna ħanafmu kol fuq ir-regolaritajiet. għal dak li huma l-infiq irregolari tal-Unjoni Ewropea Kienem rapport fuq l-infiq tal-flejjes tal-Unjoni fil-Polonja fuq il- um, tal-frott u il- ċertu ġoħta raba li li produċu l-frott li jena kellha mill auditor tiegħu kien kontroversjali ħafna. Kien hemm kriżi kbira fl-Unjoni Ewropea. għal produtturi tal-ħaxix, tal-E. coli, tal-bakterja tal-E. coli. U kont etni, kont etni, etna me supervizjoni tal- um, kontrolli tal-finanzi f'dak il rigward tal-kontijiet u proċeduri u Il-rizultati eh, kollha kienu pozittivi u kulħadd kien kontent anke l-bdiewa biex xogħol li għamilt jien. fil Jiena naħseb illi il-Supreme Chamber of Control mhux biss għandek awditjar ma għandek ċertu kontrol, għandek iktar seta jerġa' mill-EIC. Ġviri dir biċċa mista tkun problema lija. Thank you. Ich habe ein Dutzend Kollegen, die das Wort. Grazie hemm xi tużana kom eżis kollegi li tixtiequ titkellmu allura ħankun daqsxejn stretta. Għandkom biss żewġ minuti biex titkellmu, anka nqas jekk tridu. Distinguished member of the European Parliament. Membru ta' Parenza Europea, kandidat ta' għal-Orti uh, tal auditori Sur Bertkowski. L-Orti tal auditori hija istituzzjoni ċentrali li tiżgura l-regolarità tal-spiża tal-Budget uh, Europea u anka l-leġitimità tal-Unjoni Europea l-Orti l u l-membri tagħhom ma fuq qoddimnet fil-ħarsin ta' reputazzjoni tal-Unjoni. Fil-tweġibit tiegħek għal-mistoqsijiet qed illi jekk inti tiġi maħtul bħala membru tal-qorti tirriżenja mill-parti tiegħek illu għal inti membru tal-korp eżekuttiv tal-istess parti. Nirrepeti mistoqsija ta' rapporter għal kemm ġa ressaqa fil-tweġiba tiegħek inti kwotajt il-potessa Zaborska sakemm niġu eżaminati imma għan nistaqsi l-istess mistoqsija kif tħares lejn is-sitwazzjoni f'Polonja u kif din se taffettwa l-abilità tiegħek li tirrappreżenta il-valur Ewropej u tħares l-Unjoni bħala membru tal-Qorti għaliex bħalissa iż-żminijiet inbidlu fl-opinjoni tiegħi mandiġ dubju fuq il-professjonalità tijak, kull kapacitajt professjonali tiegħek, inti kandidat validissimu u nishti nara lilek iż-żomma kemtek u tibqa kompletament neutrali vizavi situazzjoni nazzjonali fil-Polonja. Però ikkonvinċini kjoġbok. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. L'onorevole Ayala Sender. Sì, si, ehm, Grazzi anka jena nishtiq li naqat mal-kollega tiegħi Sur Savama. Inti għand kwalifikat ħafna sabiex tagħmel dan ix-xogħol anke fil-kontest ta' deċiżjonijiet importanti li ttieħdu li pparteċipajt fihom, pereżempju fuq il-pina tal-mewt u anke fuq eh, ix-xogħol tiegħek bħala imħallef jiena verament nammirak ukoll fuq il-livell personali f'dan is-sens għal ħidma li għamilt. Iżda jiena naf il-partit tiegħek kien wieħed minn dak kien il-partit fil-fatt li poġġi fid-dubju il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam il-prioritajiet u l-ġerarkija tal-istat tad dritt. Inti taħseb illi fil-fatt li ħad tkun kapaċi li tikkontrolla u tistabilixxi regoli skont dak li qiegħed jintqal mill-gvernijiet tal-istati membri pereżempju fil kastijak tiegħek il-gvern Pollak inti wkoll ħajkollok koordina mal-gvern Pollak u mal-dawk li huma responsabbli għall kontabilità u l-awditjar f'pajjiżek. Ma din raġuni anke f'dak il-għandu xaqsam regoli fiskali u l-kupru, il-verifika tal-ispejjeż u anka eh, impenju oħrajn f'dan il-qasam, pero jiena ninaqat ma' sur savarma minħabba li nara fl-inti għandek ħafna esperjenza fuq livell personali, ħafna esperjenza, ġifieri tista' tispjegana kif tista' tigarantixxi li inti ħa taħdem mod indipendi li dak li għandna bżonn aħna sabiex nkun nisaw nipprovaw bħala membru tal-Qorti tal awtituri Grazzi. Il-kollega Labajova. Grazzi ħafna. Kollega kandidat nirrepeti ħaġa li ġassemmit, nammira ħafna l-esperienza professjonali tijak, nishtiq naqsam mija kanka informazzjoni fuq tan kontra korruzzjoni, int għandek esperjenza twila, tista' fil-Kumitat Kont fil-sforzi li qed nagħmlu, nixtieq nkun naf x'taħseb jekk il fuq il-kwistjoni tal-whistleblower. U koll Naf inti eh, membru attiv tal-partit fil-gvern fil-Polonja mus se niġġudika politikament għaliex memxejn iswed fuq labjat, Xtaqt ngħid illi inti personalment membru ta' komitat indipendenti u pala membru ta' orti se tkun indipendenti u koll, jekk il-parlament japprovak, fejn hi l-indipendenza, fejn it-talba l-indipendenza, għalfejn qed tikkritika tant pubblikament id-deċiżjoni li tieħdet minn kummissjoni indipendenti. U inti tissir membru indipendenti tal-Qorti tal-Awdituri. Għandi dubi serji dwar dan? U xtaqt? Illi tikkonvinċina aktar. Naf li inti kont ġa testjat fuq l-indipendenza tiegħek, però din kemm xejn differenti. Inti uh, membru tal-partit fil-gvern fl-aħħar mill-aħħar. Kollegi Czarnecki, bitte. Il-kollega Czarnecki. Nishtiq nifraħlek, kollega, għal-prezentazzjoni tijak illi tassew turi il-kompetenzi tijak u dan huwa rifless anka fil-CV tijak. Jina xtaqt illi l-kandidati kolla ikollom esperienza simili u li jkunu mħejja tant tajjeb għal dil-post palek. Dan ovvjament eh, s-saxħa tijak issa fuq il-mistoqsijiet. L-ewel net nishtiq nistaqsi fuq il-mod il-, -mod, il ġdid li huwa il-landscape auditing if ngħidu hekk u x'inhi l-evalwazzjoni tiegħek ta' din il-format ġdid awditjar fih din il-qorti tal-awdituri. Inti tħoss li għandna nkomplu dan u niżviluppaw dal-kunċett? Inti għandek esperjenza twila, 12 sena fil-fatt fil-tipresidi eh, korpi u għandek esperienza twila anka fil-qasam tal-agrikoltura. Tista jekk joġbok tgħidilna x'inhuma l-osservazzjonijiet tiegħek, l-osservazzjonijiet li ġbart fil-Komitat għall-Agrikoltura u forsi li tixtieq tuża aktar il-qoddim bħala membru tal-Qorti tal-Awditori. tal qorti tal awditori tal Permettu li kol najt u kol. Is-sur Sabama. Fil-lajna prezenti tal-Qorti tal auditori li tamil għandek membri mill ġermani Bulgarija, Bungerija li huma ex membri tal-Parlament Ewropew. U aqta kaswiħed dak tal-Ungerija kontroversja ma kienx hemm. Barra minn hekk, Jekk jogħġbok żamman ħin tajt il-President. Ikun diffiċli tiddiskuti politika pollakka hawnhekk din il-Kamra smajna Sur Sakov mis-Slovakkja u uħut jgħidu li l-Prim Ministru fis-Slovakkja huwa wieħed kontroversjali wkoll wara kollox. Sur Stekowski. Grazzi. Għandi eh, diversi mistoqsijiet osra. Il-tweġiba tiegħek il-mistoqsija numru 19 titlob tweġiba aktar ċara. Inti ser tirreżenja jekk ikollok opinjoni negattiva mill-Kumitat Kont it-tieni mistoqsija. Tista' jekk jogħġbok tiċċara għaliex hemm dubi u ġejt mitlub mill-ġurnalisti dwar dan tista' tiċċara kif l azla tal-kandidati għal qorti tal-awdituri saret fil-Polonja. Grazzi. Kollegi Vogen, bitte. Sir Vorden. Grazzi. Grazzi l kollega l-prezentazzjoni tiegħu ukoll. Għandi żewġ mistoqsit forsi anka tlieta l-ewwel mistoqsija għandax taqsam ma' mistoqsija numru 10 fuq proċedimenti legali prezenti u inti għati li palissa memx. Inti involut li inti involut fihom. Imma għati li recentement kien hemm żewġ każijiet e, ta' u mistoqsija l-oħra għandha x'taqsam mal-kwittanza kull sena ikonna rapport annwali u kull sena dan jagħti li min irid jattakka l-Unjoni Ewropea eh, arma biex jattakkana. Dan huwa ħin kruċjali għall-Unjoni Ewropea fil-preżent, forsi tista' tgħidilna kif tistgħu tiżgrivilna s-sitwazzjoni. Inti entużjast eh, lej viza l unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha jew inti xettiku fuq l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha u l-aħħar punt, probabbilment huwa marbut ma' dan, kull sena ikonna rapport ta' kwittanza, kull sena ikonna problemi xtara li hija soluzzjoni għal dan kif nistaw nibdlu l-affarijiet sabiex nizguraw illi meta joħroġ ir-rapport ma jintużax pala arma kontra l-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Peter għal joġbok. Grazzi ħafna, President. Inti kont blogger attiv u MEP mill-2004 Qed nara xed tikteb u jidher li hemm approċċ xettiku viżavi l-Unjoni Ewropea. Politikament inti eh, impenjat ħafna u radikali ħafna wkoll. Ministru tal-Affarijiet Barranin se jaħtlu xadina u inti illi l-ex-president Polla kandu jinqaf il-ġogaġġa. Inti marbut ma ċertu l-goriltajiet fil-Polonja, ma taqbilx ma setat supremi tal ġudgatura fil-Polonja u tixtieq tagħti setat addizzjonali l-Ministru Pollak tal-Ġustizzja fost l-oħrajn. U dan huwa konformi mal-linja politika tal-partit fis-seta fil-Polonja. U dan konformi ma l-etika tal-qorti tal-awdituri fej għanna nuqqas ta' parzialità? Il-Qorti Kostituzzjonali Pollakka ħarġet deċiżjoni fuq nuqqas ta' kostituzzjonalità ta' ċertu liġijiet fil-Polonja u l-partit tiegħek bl-aktar moċċar qed imur kontra eh, il-pubblikazzjoni ta' id-deċiżjoni intom mettajdu li daw il-persuni m'għandhomx kompetenzi U issa l-ċermen tal-partit tijak bl-ebda setat eżekuttivi għal fuq il-televizjoni Pollak li di deċiżjoni għat ma tista' tiġi publikata. il komissjoni qalet illi li publikar deċizjoni deċiżjoni huwa essenzjali sabiex nevitaw kriżi istituzzjonali fil-Polonja. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq daw l-aspetti? L-Onorevoli Balċisis għal żewġ minuti. Grazzi President, kandidat, sinjuri, kollegi. Kull nomina bħala membri tal-Orti tal-Awdituri u ta' natura politika u mannix neħbew wara subajna għaliex dejjem u għal-partit fil-gvern illi japprova kandidat u fil-kas tal-kollega tagħna hija ħaġa naturali. Il-mistoqsija tiegħi tija għandha x'taqsam mal-sen 2011 u snin oħra meta kien hemm investigazzjonijiet serji ħafna fis-settur tal-politika għall-agrikoltura. Il-partit tiegħek dak iż-żmien kien fl-oppożizzjoni. Għal mistoqsija tiegħi din, inti se tibqa' attiv bħala membru tal-qorti tal-awdituri f'każ illi tidentifika irregolarità vizavi l-użu ta' finanzjament fil-qasam tal-agrikoltura mill-2000 tisa li lawn, din mistoqsi oħra mnaħati għaj ma nistawx nistabilixxu xinu ma l-ammonti illi itħalsu il-leċitament u fl-opinjoni tiegħek x'għandu jsir sabiex nirkupraw malaj kemm jista' jkun mill-Istati Membri inkluż il-Polonja dawk l-ammonti kollha illi intużaw kontra ir-regoli tal-Unjoni. Grazzi. Grazzi nixtieq li issa nisimgħu tweġibiet mbagħad għal kull mistoqsija nixtieq li intom taraw għal ma saqsu l-mistoqsija li tridu saqsu jekk diġa kienx wieġeb għal mistoqsija. Grazzi għal darba oħra l-mistoqsijiet kollha tagħkom. ħafna mistoqsijiet kienu dwar il-sħubija tiegħi fil-partit Liġu Ġustizzja fil-Polonja u l-konsegwenzi ta' din is-sħubija tiegħi viżavi x-xogħol tal-ġejni tiegħi fil-qorti tal-awdituri. Nixtieq niddikjara b'mod qawwina issa politikant ma' mhux se nkun wara li eh, niġi nominat ħanwaqqaf 100% l-attività politika tiegħi, ħankun qed nirreżenja mill-partit, membru tal-qorti m'għandux ikun membru ta' partit politiku. Kienet l-istess sitwazzjoni meta kont elett 21 sena ilu fil-qorti tal-ardituri. Irreżenjajt mill-sħubija fil-partit kien il-partit tal-poplu Pollak dak iż-żmien Ho l-istess vizavi l-partit nikku issa wkoll. Ma nixtiex nikkummenta fuq is-sitwazzjoni politika interna tal-Polonja miex lok illi niddiskutu kwistjonijiet interni tal-Polonja. Kien hemm mistoqsija dwar il- l-opinjoni tal-Komitat Venice jiena ma kommentajt fuq l-opinjoni tagħhom għandi rispett sħiħ lejn id-deċiżjoni tal-Orti Kostituzzjonali Pollakka imma xi kultant ikkritikajt l-opinjoni kien hemm deċiżjoni tal-Qorti dwar il-legalità ta' ta' rituali fil-bicċeriji, affarijiet li ġraf bicċeriji. Jiena kon president anka tal-Komitat Intergroup għal benessri tal-Animali fed parlament Ewropew. Pero dejjem tkellim tanka favur il-libertà tal-espressjoni. Kulħadd jista' jikkritika l-attività pubblika kollha u d-deċiżjoni ta' qorti kostituzzjonali koll. skont l-opinjoni tal-Kumitat Venis, il-problema titratta żewġ naħat tal-konflitt. L-ewwel darba l-Kostituzzjoni nkisret minn maġġoranza preċedenti, maġġoranza preċedenti, maġġoranza parlamentari preċedenti, imma din mhix kwistjoni li diskutu llum hawnhekk. Jiena kandidat għal pożizzjoni indipendenti u nista' niddikjara għal darba oħra jiena ħankun in indipendenti b'mod sħiħ fil-qorti tal auditori kif kont indipendi, meta kont imħallef u kif kont anka awditur ġenerali indipendenti. Fuq dan ma nix problema. Fuq l-agrikoltura problema marbuta ma l-ispiża, fuq qasam tal-agrikoltura, mis-sosja Sor Czarnecki kienet titratta il riflessjoni mill-kommentat tal-agrikoltura il-ħsib ġenerali u li għanna wis burokrazija fil-qasam tal-agrikoltura u sistema ta' kontrolli fa' wisq. il-budget tal-CAP jitlob aktar kontroll. U għarwol tal-qorti tal-awdituri u aħjar għal-bdiewa u għal-kulħadd tal minnaħalla 16 li nsaħħu l-kontroll tal-ispiża tas-CAP. Ħafna mis-sussidi tal-Unjoni Ewropea jintużaw ħażin fl-Stati membri Sfortunament, anke anka f'pajjiż il-Polonja. Għandi ħafna osservazzjonijiet dwar dan. Kien hemm mistoqsija dwar żewġ każijiet, każijiet ċivili fih dan il-qorti. Grazzi ta' din mistoqsija. L-ewwel każ imur lura għal 2010 kien tajjeb niftakar tajjeb fejn ministru Pollak għall-agrikoltura sejjaħli kritikajtu għaliex u uża ħażin flejjes Ewropej. Ippubblikajt artiklu fej kritikajt lilu fuq użu ħażin ta' flus Ewropej. Sejjaħli u minn qorti u fil-qorti tajt evidenza illi l-kritika tiegħi kienet bbażata fuq il-verità u t-tieni kwistjoni simili wkoll ġejt imsejjaħ u dim il-qorti mill-president tal-kumpanija tal-ajru pollakka Lot li hija kumpanija statali kritikajt lilu irrifjuta illi jagħti eh, xi tip ta' informazzjoni finanzjarja li membri tal-Parlament Pollak qed kritikajt lilu bis-saħħa kollha fuq il-pożizzjoni tiegħu u għat li mhuwiex aċċettabbli dak il-kap ta' kumpanija statali jirrifjuta jagħti informazzjoni fuq attività ta' dil-kumpanija l-membri tal-Parlament. Se li dim il-qorti u rbaħt il-każ l-istess mod, għoddim il-qorti. Mandi lebda raġunar fejn ma nirrispettax id-deċiżjoni tal-qorti. Kelli żewġ każijiet qudiem il-qorti u rbaħthom it nej għaliex il-kritika tiegħi kienet ibbażata fuq il-verità. Jiena kont responsabli personalment għal kull kritika l-indirizzajt għaliex fil-kamra ta' kontroll kont eh, imsej ħafna drabi eh, nagħti rendi kont ta' xogħol tagħna u jiena kont responsabli ta' dak kollu miktub fir-rapport. U din hija esperjenza tajba hija fil-qorti tal-awdituri. Għal darboħra. Il-kollegi kollha, onorevoli membri tal-komitat, Kwestjonijiet interni politiċi fil-Polonja bħal pajjiżi oħrajn hija problema interna bħala politikan xi kultant nippreżenta l-opinjoni politika tiegħi imma probabilment dan jintem definitivament wara l-nomina tiegħi dim il-qorti u din hija l-aħħar bidla lija u bekk ħantem l-attività politika tijaj. Anki x'mixti selva hawn nifra. Grazzi anke jien xtaqt tinsaqsi mistoqsija personali minna ħatijaj. tiegħi. Inti ilek għawek. Ġifiri ikolli ngħid illi inti tafsew kif il-Parlament Ewropew jaħdem u jiena naħseb illi Allura kont qed naħseb jiena inti wara dan iż-żmien kollu fil-Parlament. Ilek eh, da żmien kollu kif għalfejn tixtieq verament tiskur membru tal-qorti tal-awdituri Mħabba li għadajem ikonna dubu biex naraw jekk din il-kandidatura tijak iġenessa. Snira tun nħonx ta' eh, Jak ċam zadaċ? Eh, Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija wahda jena li forsi daqsxejn iktar elaborata. Fil-kwestjonarju tiegħek inti tkellem fuq il-fatt li inti dejjem kont indipendenti. Allura nixtieq insaqsi klima funzjonijiet fil-karriera tiegħek x'esperjenza fil-fatt inti kellek bħala persuna bħala mhux fil-politika bażikament inti kritikajt ħafna ministri iżda inti isek tikkritika iktar ministri mill-partit mill milli tal-partit tiegħek. Aħna qegħdin naraw il inti tgħid li ħadkun indipendenti kompletament, allura se tagħmel ħad biddel l-opinjoni tiegħek fuq l-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja jew kif. Inti tkellimt fuq eh, il tal-animal fil bicċarja iżda ma tillix xinija l-opinjoni tiegħek fuq eh, dak li qed jiġri fil-partit bħalissa fil-Polonja. Aħna din nitkellmu hawnhekk fuq prinċipji wkoll jekk inti ma tistax twieġeb dawn l istoqsijiet ma naħsibx li aħna nistgħu nqisuk bħala kandidat tajjeb għal membru tal-Qorti tal-Awditura il-Prim Ministru ċaħat il-possibilità li jippubblika il-sentenza tal-Qorti Tribunal Kostituzzjonali. Ma taħsibx li dan imur kontra il-prinċipi li aħna nħadnu, aħna mhux biss qed nitkellmu fuq il-politika fil-Polonja, iżda nitkellmu fuq il-prinċipi tal-Istat ta' dritt. Inti kontra dak li qegħdin jgħidu l-mexxija tal-partit tiegħek jew taċċetta dak li qegħdin jgħidu. Iva, naħseb li l-membri mhumiex Pollakki żgur li jistgħu jifmu il fil-fattem ċertu problemi politiċi fil-Polonja.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 parlament Pollak u jiena naf li inti kellek karriera ħafna esperjenza bħala mħallef. Inti ċittadin rispettat ħafna mill-Polonja. Kont ukoll membru tal-Board tal Suprema u kellek ukoll kap illi kienet jitlob ħafna minnek l-integrità u l-indipendenza tiegħek naħseb li huma żewġ karatteristiċi illi nista' nuża sabiex niddiskrivik, eżis kollega, minħabba li kfettilkom, intom kelkom kap li kienet jitlob ħafna minnkom u minnek personalment. Il-mistoqsija tiegħi hija x'tip ta' vantaġġ, x'inhu l-ikbar vantaġġ anzi li tista' toffri inti minħabba l-esperjenza li għandek lil qorti tal-awdituri diġà semmejt ċertu punti ewleni. Iżda tistgħu taraw li hemm tista' tara li forsi għandek ċertu nuqqasijiet li jistgħu ifixklu il-ħidma tiegħek fih dan il-qorti tal-awdituri hekk grazzi. Grazzi ħafna sur qozzoka, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signor President. Aziz kollega, Apparti minn żewġ mistoqsijiet ta' kritika, li għadna kem smajna naħseb illi inti rispettat ħafna minħabba l-esperienza li kellek u l-ħidma tijak. Iżda jiena naf u koll illi kien hemm membri tal-Supreme Audit Board illi jitkellmu dwarek bċertu rispett. U anka dawk li jafuk minnaħat tal-Parlament. Polla, kinti kontu kol speaker, jew ħjar deputy speaker minn għalija. Issa, fl-isfera politika jkolli ngħid li mhuwiex veru illi inti ma kont membru tal-korp eżekuttiv. Inti membru fil-fat tal-Partit Law and Justice fil-Polonja. Nasab li dan nista' ngħidu li huwa veru. U f'pajjiżi fil-Polonja meta nħarsu li l-listi elettorali jekk inti tixtieq tkun elett, inti kellek tissieħeb dejjem ma' partit. Eksir tagħmel biex tkun fil-lista elettorali. Mela x'taħseb fuq l-streamlining u l-ħidma tal-qorti tal-awdituri minħabba is-sitwazzjoni li bħalissa din nisperjenzaw fl-Unjoni Ewropea. Kollegi Tsella, 2 minuten oder kürzer. Il-kollega l-Onorevoli Tsella, għazoċ jew inqas, book. Mikrofonu. Nasib li qed jaħdem issa tajjeb. Mela, Sur Wojtkowski, jiena nixtieq ngħidlek proset li netta li kont propost tal-kandidatura bħala membru jiena naħseb illi nixtieq nsaqsik fuq l-indipendenza tiegħek bħala mħallef inti kont fil-fat sir timħalla fl-1980 u mbagħad mill-ewwel fl-1980 stess kien hemm id-dritt il-liġi fuq il-reati tal-gwerra u kienem ħafna nis li kienu il-ħabs u koll ħafna mill-bibtija jahna nafu illi il-sistema ġudizzjara fil-istati komunisti ma kienx dejjem indipendenti tista' teskludi illi inti qatt ma kont qed tipparteċipa f'ċertu proġedimenti fejn kont is-sentezzjat fej sentenzjajt uħriġ sentenzi sabiex ikun hemm ċertu nies li kellhom joħorġu bleżil mill-pajjiż. Grazzi ħafna Ivan, din mistoqsija qasira kjoġbok minħat tiegħi. Sa f'jena naf jiena u naħseb li nafsew illi l-Polonja qiegħda tirċievi ħafna l budget Ewropew tliet darbit iktar milli qed tikkontribwixxi għall budget ehm, Ewropew, il-Polonja, u naħseb illi allura importanza kbira dwar il-kontroll tal-infiq ta' dawn il-fondi u il-qorti ta' l-awdituri fil-rapport annwali qiegħda tgħid li l-analiżi tal-sistema ta' kontroll tal-iżvilupp rurali kixef li kienem nuqqas ta' evalwazzjoni tal-infiq tal-ispejjeż fil-Polonja u inti bħala ċittadin Pollak. Et għajem li daċċej korzita bħala kandidat għal-membru tal-Qorti tal-Auditori. Kif tista' xie illi inti oġġettif oġġettiv minkejja li inti Pollak? Anka dwar il-flus li u fil-Polonja, ħatkun oġġettiv u anka meta naslu għal-evalwazzjoni. Eh, inti x'taħseb kif ħad ġipruħek eżattament? Grazzi ħafna s servis n-sal żewġ muti jew inqas jekk jogħġbok. Iva, jiena nixtieq ngħaddi l komment illi xiftit minnkom qegħdin jitolbu l-iktar indipendenza fl-istess ħin qegħdin titolbu li wieħed irid ikun Ewropew ħafna sabiex jixxaqlu li jkun membru tal-qorti tal-awdituri, però jiena nixtieq insaqsik żewġ mistoqsijiet l net kif inti tista' timplementa l-miżura ta' kontra l-frodi minħabba li inti tkellimt fuq l-esperjenza tijak tal-implementazzjoni tas sistema Ewropea fis sistema Pollakka u għandek ħafna esperjenza f'każijiet kontra l-frodi u kif tista' tiskura illi l-flus tal- budget Ewropew u aħjar kif tista' tipprovdi valur miżjud ħalli naraw illi dan il dawn il-flus tal-budget ħajintefqu bl-aħjar mod għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-pajjiżi. Grazzi ħafna Sur Liberitski għal żewġ minuti jekk jogħġbok jew inqas. Grazzi ħafna, Signor President. Jina kelli l-pjaċir illi naħdem mir-rit ma' Sir Wojciechowski, jina kont membru tal-Parlament, dak iż-żmien wanka membru tal-Bord tal-Awditjar Suprema. Nitolbuk sabiex titkellem b'mod onest. X'inhija x'inhu l-ikbar żvantaġġ tiegħek, l-ikbar djufija tiegħek? Pala membru tal-Qorti tal-Awdituri. Naħseb li dan, naturalment, ħaj rikjedi li jinti kollo kooperazzjoni mal qorti Kostituzzjonali fil-Polonja, per eżempju. Issa li ħajkonna n-implementaw il-deċizjoni tal-qorti tal auditori ir-wol tijak jkun eżattament u kif beħsibek it-tejjeb il-kooperazzjoni ma' rati nazzjonali anka fil-Polonja ġifiri fil-kooperazzjoni mal-Bord Suprem tal audizjar fil-Polonja stess. Grazzi ħafna sur Kusmija ka' żewġ minuti jew inqas. Grazzi ħafna, Signora President, iva fil-qosor ħafna ħan itkellem. Aziz, membru, inti tkellimt ħafna fuq l-esperjenza illi ksibt kont membru tal-Parlament Ewropew, ħdimt fis sistema ġudizzjarja Ewropew, kont ukoll membru tal-Bord tal-Ġudizzjar Suprema. Inti jekk ħadd intażel tkun konfermat bħala membru tal-Qorti tal-Awdituri, x'tip ta' esperjenza illi inti ksibt sissa tista' tuża fil-ħidma tiegħek fih dan il-Qorti tal-Awdituri. Ingrazzjak. Grazzi ħafna, Sur Wojciechowski. Ma nistax intik iktar minn 10 minuti fini nħalli fidejk għalissa sabiex twieġeb il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Iva, nissa nibda billi nwieġeb l-issur Liberatski. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija jena niftakar li xi 20 sena ilu. Issur Liberatski kien Ministru ta' Trasport fil-Polonja. Fiħdan il-Gvern Pollak jiena kont il-President tal Supreme Audit Office tal-Uffiċċju Suprem tal-Auditjer naħseb li sur Liberatski jiftakar sew li konna fis situazzjoni illi il-Ministru tal-Kummerċ Internazzjonali tneħħa mill-karga tiegħu wara illi l-uffiċċju l-uffiċċju Suprem tal-Awditjar kien ikkritikat ħafna dan kien ministru mill-partit tiegħi stess. Jiena kont imsieħeb fil-Polish People's Party illi kienu proponew li sabiex jiena nkun president. U matul dik is-sena ta' wara jiena kont preżentajt rapport ta' kritika U għalek fil-fad dan il-ministru tkeċċa. Żgur li s-sur Liberatski takar x'ġara. Grazzi dwar mistoqsija fuq eh, il-ħidma tiegħi bħala mħallef matul iż-żmien il-gwerra matul eh, mexxija komunista forsi m'għandniex membri tal-Kumitat Agrikolu hawnhekk iżda fis-sena 2006 bħala membru tal-Kumitat Agrikolu, aħna kellna żjara ta' studju fil-Polonja tal-Kumitat Agrikolu. Kellna riċerka tal-Istitut tal-Ħaxix, tal-Produzzjoni tal-Ħaxix fil nivitska Kenna rappresentati l-bdiewa, pollakki u kien hemm ukoll rappreżentanza tal-membri tal-Kumitat Agrikolu. Matul din il-laqa kien hemm mara xjentista minn dan l-istitut illi tatni l-fjuri. Jiena kont verament sorpriż. Konċet nistennija, zaddin kienet mara, ħna konna għadna fistat ta' gwerra fil-Polonja. Din il-mara kienet arrestata mill-pulizija u jiena pala mħallef ħriġ bil-sentenza u deċiżjoni li din il-mara kellha tinħeles. Din kienet l-unika kwestjoni politika illi l-unika kas politiku li trissa qoddimi bħala ħallif. Wara dakinhar ma kellix każijiet oħrajn ta' din in-natura. Jiena jkolli ngħid l-esperjenza tiegħi bħala mħallef kien kienet eh, esperjenza u ħidma dejjem trasparenti jiena jkolli ngħid li ma kienx hemm il-menti u kritika fuq il-ħidma tiegħi bħala mħallef kolli ngħid li fuq dan m'għandix għalfejn naħbi xejn. Apparti minn hekk nixtieq ngħid illi l-mistoqsija fuq il-politika interna Jiex ħaġa importanti, iżda nixtieq nerġa' niddikjara għal darb'oħra. Jiena minix kontra l-indipendenza tas sistema ġudizzjarja nista nżid ukoll billi ngħid li jiena kont wieħed minn dawk il ħloqt is-sistema ġudizzjar indipendenti. Ftakru li jiena kont il-membru tal-Kunsill tas-sistema ġudizzjarja kont mażul mill-imħalfin oħrajn fl-1990. Kien hemm ma' telef imħallef dak iż-żmien fil-Polonja jien kont zazuh u kont mażur biex nkun wieħed minn disa sa sabiex ikunu f'dan il-board. Kien propju qed jimmarka l-bidu ta' sistema ġudizzjarju indipendenti fil-Polonja u naħseb li din hija xi ħaġa li qas biss tissemma fil-Polonja. Ovvjament li s-sistema ġudizzjarja fil-Polonja għandha tkun indipendenti u kull imħallef għandu jkun indipendenti, però dan ma jfissirx illi naturalment imħallef ma tistax tikkritikah l-attivitajiet tal-imħalfin kif ukoll l-attivitajiet ta' kulħadd fis-sistema ġudizzjarja. Naturalment aħna nistgħu nkunu kritikati, però mill-esperjenza tiegħi wkoll bħala mħallef naħseb li l-esperjenza li ksibt fix-xogħol kontra korruzzjoni hija l-iktar esperjenza l-ħatejni bħala membru tal-qorti tal-awdituri jekk tażluni. Ir-riskju tal-korruzzjoni anka fiħdan l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar kienet verament importanti ħafna. Kolli ngħid li f'kull rapport annwali tistgħu taraw li dedikajna kapitlu partikolari għall attivitajiet u l-ħidma kontra korruzzjoni. Kolli ngħid li nistgħu nsibu f'dan il-kapitlu ħafna suġġerimenti interessanti. Nistgħu wkoll intikom eżempju, pereżempju l-aħħar darba kellna rapport li kien jikritika, kien ħarġ minnik ukoll dwar fuq l-art tal-istat kien hemm min fil-fatt kien jatibbi minnaħa tal-istat kienet timbih l-art uh, li wdiewa u dan din il-massa minnaħa tal-gvern kienet ikkritikata ħafna u kulħadd kienet jakkuża l-gvern li kien hemm ħafna korruzzjoni u anka il-proċedura ta' taħid ta' deċiżjonijiet u nuqqas ta' trasparenza fis-sistema ta' kontroll li ma kienx b'saħħitha biżejjed u il-Parlament kollha kiddeċida li iwaqqaf il-beħ ta' din l-art li kat l-art agrikola u serħu fuq ir-rekomendazzjonijiet tal-Kamra Suprema tal-Kontroll kelli esperjenza simili wkoll li nixtieq fil-fatt inħeġġeġ l kollegi l-oħrajn fiħdan orġi tal-auditori sabiex ikun iktar attivi fil-ġilda kontra korruzzjoni minħabba li naħseb li jimbżon identifikaw dejjem ir-riskju ta' korruzzjoni din xi ħaġa importanti ħafna u naħseb li tista' tkun kontribuzzjoni ewlenija illi nistanati jiena l-qorti tal auditori Issa kif nistgħu nonfqu aħjar il-flus tal baġit Ewropew. Naħseb li kolli ngħid li sur Kaldejra li huwa l-President tal-Qorti tal-Awdituri għamel preżentazzjoni interessanti ħafna fil-sessjoni plenarja fi Strasburgu f'Novembru. U qal is-Sur li għandna bżonn li ninserħu fuq approċċ kompletament ġdid dwar il-mod ta' kif jintefqu l-flus tal baġit Ewropew approċ ġdid li jista' jserraħ fuq eh, il-fatt li l-ispejjeż Ewropej għandhom ikunu iktar koordinati flimkien mal istrateġija fuq perjodu twil ta' żmien u il-prioritajiet u apparti minn hekk l għandu jkun iktar preċiż minħabba li f f'sitwazzjoni ta' kriżi finanzjarja u ekonomika. Din kienet opinjoni tajba ħafna minħabba li aħna ħafna drabi ma jkollniex viżjoni sieħa tal-politika, naħseb li s-sħarġa nistanejda għal settur agrikolu, ma nix vizjoni ċara ta' dak li aħna nishtu niksbu fis-settur agrikolu. Ma nafux jekk ikonniex bżonn ta' iktar produzzjoni, għandu xikunem hemm inqas produzzjoni jew jekk l-Unjoni Ewropea għandix tappoġġa it-tnaqqis tal-produzzjoni, jiena naħseb li m'għandniex viżjoni politika ċara u għalhekk il-flus tal-Unjoni Ewropea qegħdin jintefqu b'mod li mhuwiex xira. Naħseb li hemm bżonn aktar koordinazzjoni u s-Sur Kaldejra ippreżenta verament idea tajba. U l-fatt li aħna ninsabu fi kriżi ekonomika u finanzjar iva veru illi aħna rridu natu iktar appoġġ ċittadini Ewropej. Ħalli ngħinuhom li ċittadini tagħna li jibqgħu għaddejjin fil-kriżi ekonomika u finanzjara rridu ntejbu l-attivitajiet ta' l-Unjoni Ewropea u l-mod ta' kif l-Unjoni qiegħda taġixxi. Skużawni jekk jiena ma weġibx sew il-mistoqsijiet kollha, però ma nasibx li fadalli iktar ħin, Sinjura President. Nirringrazzjawkom għal darboħra lilkom il-koll għal darboħra nixtieq illi niddikjara Signor President, iwa l-mistoqsija tiegħek kan provan wieġeb. Jina iva nixtieq illi nkun membru tal-Qorti tal-Awdituri. Naħseb illi din id-deċiżjoni li ħadd kienet waħda illi konsidrajta bis-serjetà jiena naħseb illi dan huwa l-ambjent iktar naturali għalija mill-politika l-ewwel istidtiegħi għalli nkun indipendenti bħala mħallef, bħala awditur u niddikjara illi mhux ħajkolli żgur problemi biex nkun indipendenti fil-kariga tiegħi jekk nkun approvat u nagħmel xogħol jekk kif suppost fih dan l-qorti tal-awdituri, però naturalment intom teħdu d-deċiżjoni fidejkom. Grazzi ħafna, Iva, nirringrazzjawkom grilling pal-mamlu lilek ma sibx li xi ħaġa illi naraw ħafna drabi laqqas. Il-rapporter. Grazzi, ċer. Mela, il-Polonja mhux pajjiż żgħir. U forsi għalhekk id-diskussjoni kienet daqshekk estensiva daqskemm kienet ta' dan il-kandidat. Jien mhux se noqgħod nidħol nfettaq wisq fil-analiżi dan huma affarijiet li nagħmluhom iktar tard. Imma l-indipendenza hija waħda mill-iktar importanti jekk mhux l-iktar aspett importanti għal kull min qed jipprova ikun awditur ħajjeb. Ħana għamel ċajta żejra ma teħdux bis-serjetà, ovvjament, tit ħafna talent biex biex tmur fis-sodda bħala politiku attiv u l-għada fil-għodu tqum bħala persona kompletament indipendenti. Grazzi. Vielen Dank und wir machen gleich weiter mit. Grazzi, nistaw issa komplu bismieħ tal-kollega Surabela minn Malta. Grazzi tal-ġej. Ja, jetzt, äh, genau. Ja, genau.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 Jiddispeċini li għedin ftit tart jek joġbok. Ħannes minuti. <coughs> okay. Madam Grisler, ladies and gentlemen. Madam Grisler, ladies. Uh, Parliament's Budget Control Committee. It was a great honor for me. Signora Gresser, signori. Yeah, Ines? Yeah. yeah. yeah. Yeah, you, you, can take off the, you can you can take off the Okay, go ahead. Tista' tneħħi l-headphones għax aħjar għal għal kull. Eh, iva, skużawni mela le, skużawni. Kienu nur kbira li għamet il-Prim Ministru ta' Malta informani s-ġematilu illi ġiet illi jira bħala kandidat għal membru tal-Ordja tal-Awdituri u għalli illi għamel dan minħabba li għandu fiduċa kbira fija biex inħares u nittefendi il-prinċipji ta' indipendenza, integrità u onur illi jikverna il-xol tal-Orti Ewropea tal auditori Illum jgħatawnek u dimkom biex inwieġeb għall-ħjar l-nista il-mistoqsijiet kollha tagħkom bil-lan illi nikseb l-istess fiduċa minnħa tagħkom mill-Parlament Ewropew u mill-Komitat Kontroll tal-Kontroll Budgetarju. Tul il-ħajja professjonali pubblika tiegħi kollha, jiena dejjem ħassejt impenjat biex inwieġeb il-mistoqsija eterna ta' ki kustodet ibsos kustodes jiġifieri. Min ser jasses l-assisa tagħna. Kif nistgħu naraw illi il-gvernijiet qegħdin iġibu ruħhom mod responsabbli lejn iċ-ċittadini. U dan ifisser ukoll kif għandna ċertaw il flejjes li jitħallsu il-kontribwenti tat-taxxa qed jintefqu kif suppost u skont għan definit u allinjat li huwa mod ċar. Jina provajt imwiġu il mistoqsija mhux biss mill-kliem, imma bl-emil, l-emil pub ta' xogħol pubbliku professjonali tiegħi, fisem individwi u gruppi ta' ċittadini, jiena għal snin twal kont qed nara li gvernijiet, awtoritajiet pubbliċi u entitajiet eżekuttivi jkunu responsabbli għal azzjonijiet tagħhom. Jiena tul il-ħajja tiegħi u l-karriera tiegħi speċjalizzajt filli nipprova nħassar jew niskrutinizza um, deċiżjonijiet tal-gvern amministrattivi li mhumiex sodi illi kienu ser jaffettwaw mod negattiv il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna ċittadini. Aħna nistgħu naraw madwar l-Ewropa kollha nuqqas ta' fiduċa kbira li titħass tan-nies u ċittadini fil-gvernijiet u instituzzjoni finanzjarji tagħhom u f'dan is-sitwazzjoni in-nuqqas ta' ġestjoni finanzjarja twassal għal perċezzjoni li l-istituzzjonijiet demokratiċi mhux qed jaħdmu sew. Sensazzjoni ġenerali ta' dwejja ekonomiku kien dak li tiwassal issa għal dawn il-qdiet politiċi mhux demokratiċi u movimenti. Ġestjoni ħażina tal plejers ta' konsegwenti ta' taxxa qiegħda titfa' dubju s-sistema demokratika kollha. Ma ovvjament naħseb li għandkom mistoqsijiet leġittimi illi x'tamlu li. U lista waħda forsi l-ewwel waħda nista' nwieġeb qed tkun jekk se nġibx valur miżjud għall qorti minkejja li jiena qatt ma kont membru uffiċjali, ta' membru ta' entità uffiċjali ta' auditjar, jiena pal avokat dejjem iffokajt illi nidefendi drittijiet ta' ċittadini f'Malta f'aspetti kollha tal-liġi u sferi ta' drittijiet ċivili. Jiena kelli nittratta f'aspetti differenti ta' finanzi pubbliċi fil-kuntest ta' gvernanza tajba. Dan speċifiku l-inħares l-interessi ta' ċittadini. Din, esperjenza prattika, ser twassal għal valur miżjud tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Fil-ħajja pubblika tiegħi jiena dejjem rejt illi kont persuna ta' integrità u indipendenza meta niġu biex nieħdu deċiżjonijiet diffiċli. Jiena dejjem żammejt integrità tiegħi u qatt ma bżajt minn nieħu deċiżjoni tajba anki fid-dawl ta' tmaqdir li kien kifek. Jina xnala nista' ngħid li intom u sewa għadin taħsbu dwar ir-rapport li ġie ppubblikat dwar fi Euroactive Jina mandi xejn xnaħmi fuq dil-kwistjoni u jina nixtieq niddikjera jina qatt għatqat ma għamilt xejn illi huwa kontra il-liġi. Jina jkolli ngħid illi din il, dan il-parti tar rapport negattiv, il-parti negattiva tar rapport, ġie jippubblikat fid-dominju pubbliku ġimmatejn biss qabel elezzjoni ġenerali tal-2013 f'Malta ġifieri. U dan kien jikonsisti f'biċċiet ta' recording li jina qasbis kont naf li kien qed jiġi rrekordjat meta jina kont kelli laqa mal-membri tal-partit fejn kont qed nisħaq illi jina qatt ma tollera ksu tal-liġi jew inkellem ġiba ħażina minn ebda membru tal-partit. Wara pubblikazzjoni jina mort minar biza quddiem il-Kummissar tal-Polizija min jeddi u met konna fil-li jina ma kont għamil xej ħażin u ma kont ksirt ebda liġi. Ġata ta' wara għada l-polizija, il-komisar tal-polizija spiegali li ma sab xej ħażin u il-kwistjoni waqfetem u sallum, xaġnata tal-lum u nistanejt illi anki l Kommissarju komissarju prezenti tal-Pulizija, attuali tal-Pulizija, iddikjera anki xi dokumenti li diġà assamt fost xi uħut minnkom, uħut minn kollegi tagħkom, id-dikjerazzjoni sqarrija tiegħu illi m'hemm xejn pendenti kontrija. Jekk dan il-Komitat janorani billi jaċċetta nomina tiegħi biex inkun membri tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, jien ser inkun dak li għandu jsir għall aħjar li nista' biex fost oħrajn inkun ukoll qed nisħaq illi jkun hemm ċertu influwenza sabiex l-anijiet tal-qorti jinkisbu. Jiena nitama li permezza din nisqarġija introduttorja u bid tweġibiet għall mistoqsijiet tiegħek inkun nista' nikkonvinċikom illi ser nħares u nrispetta l prinċipji li huma tant importanti għall kredibilta u l reputazzjoni tal-qorti tal-awdituri. Jiena nittama li dawn ukoll se jsawru s-sis għal kooperazzjoni effettiva u lejali mal-Parlament Ewropew. Ħajkun ta' unur kbira li jekk inkun nista' nservi bħala membru tal-Orti tal-Awdituri Ewropea, orti illi um, hija gburija li hija l-assis għall kuxjenza tal-finanzi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna rapporter Sassu Scholtes. Thank you. Grazzi tassew tal-mikrofonu. Iva, aħna namlu il-verifiki kollha minna ħatana. Xaraw jekkux kandidata sew xira għal ordi tal-awdituri u għanna l-kandidat distinti s-sonantini għabel għonek, l-istess ħaġa. U rajna illi l-sfond tijaw, il-CV tijaw, kienet tali li ma stajniex nikkonfermaw dawn l-esperjenzi li kellu fil-fat fil-qasam tal-auditjar. U għamel fil-verità għamel ħafna xogħol fil-politika. U kien avukat l-aħħar 30 sena u fuqhom. Ma tista' tkun sfida di fit-TV tiegħek minħabba li ma jidirx li hemm xi tip ta' xogħol involviment fil-qasam tal auditjar Jiġifieri minħabba il-karriera professjonali tiegħek u l-iktar ta' ehm, post politiku jiena naħseb li ehm, ċertu tħassib inħatijaj fuq il-kapacità tiegħek illi tagħmel l-Auditjar ta' finanzi pubbliċi. lek eh, kandidat eh, xira għal din il-pożizzjoni għolja tant għolja? għal qorti Ewropea l-Awdituri. Illa lix inti deċidejt illi toħroġ bħala kandidat u barra minnek. Inti għandek karriera twila bħala eh, politiku fi pajis tijek. Inti kif se tikkonvinċina illi ser taġixxi l-iktar livell ta' indipendenza f'din il-karika? u liema mill-deċiżjonijiet tiegħek li għamilt fil-passat li ħadd jistaw forsi jwasluna biex nikkonvinċu ruħna li fil-fatt tkun indipendenti. Inti u kol kont kofondatur mi wieħed minn partiti politiċi u kol fil-fat, fil-passat, u allura kif tara inti di tal-promozzjoni ta' etika u ekoloġija u efficienza, it-tlet iż fil-settur ta' finanzi pubbliċi. Grazzi. Peter. Yes, um, Iva, jiena immedjatament għed illi fil-diskors ta' bidu tiegħi li jiena qatt ma kont parti minn parti jew entità ta' auditjar esterna, iżda l għunet irna mela ċara jiena jiena kont pratikant tal-liġi għal jiena politiku jiena id-dħul tiegħi u l-ħajja tiegħi kienet imsawra madwar dik ta' avukat. Jiena dejjem kuljum bħala avukat u jiena speċjalizzajt mod partikolari li inżom nara li il-gvernijiet li l-tribunali amministrativi li jkunu responsabli, nżomhom responsabli u illi nippruvaw ukoll Eh, meta gvern ma jkunx ma jkun qabes il-seta mandatorja tiegħu nara li naqbes għal min kien qed kien qed fuq inaħa l-oħra. U min kien qed nagħmel l-awdit tiegħu kienu entitajiet pubbliċi u uffiċjali tal-gvern. Jien għandi aspett importanti rrit nżid ma' din il-kwistjoni. Jekk mhux sejjer żball mhux qed nipprova nqabbel hawnhekk imma il-missier tal-ICA kien Ħajla Hegner illi ju stess kien avukat. Jien mhux nipprova nqabbel li nifsi miegħu imma x'qed nagħmel dak il-punt. U l-preġeġessur tiegħi u kien fil-kont fil-ċirkustanzi tiegħi kien ukoll avukat imma għamel xogħol li ma bħalu u jiena nixtieq illi nkun bħalu. U issa paragrafu 9 tal-National Peer Report. Eh, nix nirferi għal dan il-paragrafu fejn jiġi deskritt x'inhuma il-kwalitajiet ta' awditur u jekk inti taqra il-biċċa ħafna mill-parti kbira insomma mill-diskors ta' Sur Kaldiera jisemmi nies li kunu ġejjin minn sfond professjonali illi jgħinu biex l-esperjenza tal-qorsi tkun waħda iktar rikka, tkun hemm taħlita ta' esperjenzi. U jina naħseb illi bl-esperienza tiegħi ħafna mill-esperienza tiegħi mhux bħala politiku, imma bħala avvokat għax inqas fil-Parlament pereżempju, imma bħala avvokat. Imma fil-kariga tiegħi jiena naħseb illi għandi kwalitajiet li nista jikkontribwixxu lejn li tiegħi. Bara karriera tiegħi tal-politiku. bara eh, Iva, nixtieq illi nisħa illi jiena għatqat ma qatlura mill maqdar anki il-parti ta' xi tal-liema jiena kont fija. Anki sam il-ġurnata. Qatt ma bżajt milli maqdar ebda li tal-gvern anki jekk il-gvern huwa tal-femijiet u u twemmin tiegħi politiku. U dan dan huwa xut tiegħu il-ħabbost artikli rajt dawn is-snin kollha u jiena ktibt, skużawni, dan is-snin kollha, fejn jiena stess waqqaf il-gvern tiegħi jagħti permess għal kostruzzjoni fuq territorju il jina rajt pereżempju kien ta' valur storiku u jiena ma dejjaq xejn li nimaqder dak il-pajjiż dak il-partit anke meta dak il-partit jekk kien fil-gvern jiena approvajta u jiena minister naħrab milli naqdar il-xaħat illi għandu jimxi mar-regoli anki jekk dik il-persuna tagħmel parti minn twemmin politiku tiegħi. Issa dwar l-indipendenza tiegħi jiena dejjem provajt inżomm l-indipendenza tiegħi ħajti kollha fit-tweġibiet fil-kwistjonarju tiegħi tistgħu taraw jiena ħadd deċiżjonijiet illi kienu diffiċli ferma li għaliex jiena inħoss li l-indipendenza fil-ħajja u l-integrità fil-ħajja imma żewġ ingredienti importanti li jgħinu mbagħad biex ikkonvinċi lil ħadd ieħor biex kun onest u korret fil imġiba tiegħu. U din hija dan huwa twemmin li għan kompli nżomm miegħu kemm din il-pożizzjoni u anki li kieku ma niġix nikkonfermat għan kompli dan il-linja taħsib fil-ħajja tiegħi nkun fejn kunt fejn twassanni u dejjem kont dejjem hekk senku nittama li indirizzajt il-mistoqsijiet kollha tiegħek. Grazzi ħafna. Is-soltu regoli tal-lob, eh, l-interpreti nasab li ħaj permettuna li konna 10 minuti addizzjonali. F'nessin 20 ġifiri dunalqu, nibdew bis-sur savama, 10 minuti jew inqas. Candidate Kandidat distinta l-membri tal- ECA e Surabela. Fil-tuġibi tal-mistoqsijiet fil-kwestjonarju inti semmi mandat fil-1997 bħala viċi sindku naħseb eh, kienem raħal ta' xi għaxar telef ruħu xek Malta, raħal bif Malta. Inti taħseb li dan jikonsistwixxi r-resperti rilevanzi għal fejn daħħalta fil-CV. U t-tini ħaġa u jiddispjaċini imma ħajkolli nerġa' lura li għadin. Għaliex ir-rapport, il-każ ir-rapportat xien qed jinvolvi kienu għandu x'jaqsam mal-kokaina f'Malta, xorta hija waħda kontroversjali, xorta hija waħda illi mhux ma osfrit, ma osfrotx għadem. U hija xi ħaġa li ser jaf jaf għalik. Għaliex Hawnhekk qed nagħmlu każ hawnhekk qed nippruvaw naraw x'qed jiġri, mhux qed jiġri, ġara ma ġarax. Inti kif qed tippretendi li aħna nemnu li dak li inti qed tgħidilna huwa fil-fatt minnu. U it-tielet net għal tweġibiet tiegħek. Inti tkellimt dwar it-tlet prinċipji ewlenin ta' gvernanza tajba. Trasparenza, il-kontabilità u l-arfin ta' sens kbir ta' dmir in il publiku Sena ilu inti tajt diskors fejna inti jett illi jekk kiku inti kellek tagħmel affarijiet bil-moħbi biex jistanaw in-nies iva tagħmilha din huwa minnu u jekk huwa minnu inti x'istejt bija di fil-verità. Bħala membru prospettiv tal-qorti, eh, inti tuża kiku l-istess raġunament, jiena ma tantx nista' nifhem jekk jogħġbok tista' tgħin nifhem jekk jogħġbok grazzi. Eh, Signora jek kieġbok. Signora Presidentiva, il-verità hija illi dwar l-indipendenza tal-kandidati kolli ngħid illi issa għandna l-iktar wieħed indipendenti minħabba li ma tantx kellu esperjenza fl-awditjar pala espert legali naħseb illi rridu infakru illi naturalment l-ewwel ħaġa li tagħmel qorti tal-awditurja li tikkonferma l-legalità ta' l-implementazzjoni tal-liġijiet Ewropej fil-qasam tal-finanzi pubbliċi. Naħseb li din hija xi ħaġa importanti u fundamentali. Inti id-dedikajt il-ħidma tiegħek kad difiża ta' drittijiet ta' ċittadini u naħseb li dan huwa aspett importanti ħafna li għandu x'jaqsam l kontabilità pubblika u l-amministrazzjoni u anke restaqt każijiet kontra l-gvern tiegħek stess u ċittadini li kienu fil-fat involuti f'dawn il-każijiet, eccetera. Huwa veru u dak li qal is-sur Savama huwa importanti li fil-fatt eh, dar der dan il-każ fuħet mill-mezzi ta' xandir u aħna nafu illi dan ir-rapport kien ittieħed qabel il-lezzjonijiet u nafu wkoll illi kien hemm każ ta', ta sur dalli f'Malta wkoll ma kellu xejn x'jaqsam nafu, però nixtiequ li inti tispjegalna daqsxejn Eh, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq dawn l-affarijiet din il-kritika li qiegħda titressaq kontri kwa parti minn hekk nixtieq ngħid illi f'dawn it-testi kollha fejn hemm miktub illi kif il-qorti tal-awdituri jista' jsolvi il-problemi ta' populizmu li għanna fl-Europa jkolli ngħid illi it-tweġiba tiegħek kienet evidenti ħafna u definizzjoni hija illi fil-fatt għandna nserħu aħna fuq l-awditjar ġifieri rridu naraw li nid defendu skużawni li ċittadini u naraw illi dejjem naturalment niddefendu wkoll implementazzjoni tajbu tal-budget. Grazzi. Kollegi Ashworst, ma' minut nur kürzer. Sir Tara Bera. Jina interessat fil-vizjoni tijak, ambizjoni tijak għal-direzzjoni tal-qorti. Inti taf li il- politika ewlenija tal-Komitat tal-Budget huwa li kif l-inizjattiva ta' sim tal-PIS u kif tista' taħseb taħseb li l-CA tista' tagħmilha di u kif l-CA tista' tagħti l-opinjoni tagħha mod tajjeb għal infiq aħjar. Grazzi. Martina. Uh, thank you. Martina Kersbok, grazzi ħafna. Aziz kandidat għandi xi żewġ mistoqsijiet malaj malajr. Mistoqsijiet importanti qed nara fis-CV tiegħek illi għandek bidliet fl affiljazzjonijiet politiċi tiegħi mill-Partit Laburista għal Partit eh, tal-Alternattiva tal-Ħodor mbagħad lura fil-Partit Laburista ġifieri kontattif ħafna fil-ħajja politika tiegħek. Kif il-Komitat tagħna u l-Parlament Ewropew u anke ċ-ċittadini Ewropej jiżguraw ruhom li inti tieħu l-aqwa deċiżjonijiet skont l-imparzjalità u indipendenza. Issa noħra kont kont qed ikkonsulta l-gvern tiegħek fuq aspetti legali. It-tweġbit tiegħek kienu tajbin ħafna, nagħmel referenza numru 13 fejn qatt li m'għandekx problema ta' korruzzjoni u għatek persuni fl-istat membru tijak u involuti fatti bħal dawn, tindirizzhom eh, bl-għajda u tir-rapport tal-affarijiet l-awtoritajiet kompetenti il-membri nisimaw l-aħbarijiet, specialment mill-istati membri, u nafu li f'Malta kien protesti fit-toro eh, kontra korruzzjoni istituzzjonali. li taħt il-Prim Ministru tijak, xat il-Prim Ministru tijak u taħseb li sar bizzejed biex pajizek nġildu l-korruzzjoni, laħar mistoqsija tijak kiena għandi vantaċ edha beqeda ħdik? Naħseb iktar persona temperamentali il kellna l-lum, eh, meta paragonat ma eh, stati membri ta' tramontana għandkom temperament differenti intom. Pala avukat fil-qorti kien hemm każijiet diversi fuq l tijak tiegħek fil-rati fil-fatt. Naħseb il-qorti tal-awdituri għandha bżonn entużjażmu iva, imma naħseb li l-entużjażmu dejjem għandu jsir brispett sħiħ. Kif tista' tassigura ċittadini il-Parlament u l-Komitat tagħna li tkun qed tirrappreżentom b'mod eh, eh, xira u forsi tabbanduna xi ftit il-karattru tiegħek mediterranju. Il-kollega Liberatski, 2 minuten. Oder? Il-kollega Liberatski. Grazie ħafna. President, se niprofa nkun fil-qosor kemm jistajkun. Forsi anka nifrankalkom ftit tal-ħin l-ewwel mistoqsija. Tirrikonoxxi illi il-metodu tagħna ta' ġlida kontra l-korruzzjoni hija biżejjed għaliex jekk ikun hemm arka sweta korruzzjoni rridu nammettu li l-strutturi tagħna ma jaħmux. Is-semma is-sena l-oħra il-kas tiegħek madroga droga rapport tal-pulizija għalfejn dal-kas reġat qajjem għax inti qiegħed hawnhekk illum u nixtiequ Xtaqna li forsi il-kas ma semmix iktar, pero issa ninsabu eh, kriżi ta' fiduċa minħabba eh, amministrazzjoni finanzjarja ħażina fil-rol tiegħek fil-qorti tal-awditur inti semmejt il-valur miżjud. Jekk joġbok tin eżempju wieħed ta' fiex għandu jikkonsisti dal-valur miżjud. Inkun grati tin eżempju pal dan. ma saqat naġibbon fuq li minti xadditur, ħajkollok ħafna jnun hemmhekk u nittama illi tkun tista' tagħti kontribut li ċedini tagħna sabiex ikun jistaw jgħixu ħajjaħjar. Kolla, mux mhux ftit minnhom biss. Inti dikjarajt li dikjarajt li tagħmel li tista' biex in-nies jistanaw u propju n-nies dan jridu. Frau Kollegin Peter Ratz, Dziękuję Pani Przewodnicząca. Rzeczywiście budzi moje... Grazie ħafna President. Għandi xi punti ta' tħassib. Fuq l-esperjenza tiegħek, il-karriera tiegħek. mor l lura għal dawk il-recordings li ħarġu fil-bera fl-2013. Għalix ma nafx eżattament ġara jekk ma kienx hemm eh, kasserju serju ta' droga għalfejn kien hemm min minn tkeċċa mill-partit għalfejn eh, eh, tkeċċew xi nies mill-partit. Il-qalba tal-kwistjoni illi l-ikbar teba' titratta pressjoni fuq eh, eh, korpi pubbliċi. Inta tapplika għal post fiħdan il-qorti tal-awdituri. Korp indipendenti illi wa rezistenti għal kull tip ta' pressjoni imma l-kas li għamilt referenza liħ għadu imċaj parwis u hemm wis dubi marbuta miegħu u għandi dubi fuq l-abilta tiegħek illi ma tkunx parzjali. Ja, Vielen You have 10 minutes, please. 10 minuti li. Mikrofonu. Mela, niprofa nwiġab bil-mistoqsijiet kollha. Jider illi dan ir-rapport Furoactive mod leġittimu ikkawza eh, dan mistoqsijiet kollha. U kien importanti iva li tistaqsu dan mistoqsijiet. Ma dan kollu nishtek ngħid xaħġa li sur Samara, Iva, veru? Dil-kwistjoni reġat eh, tfaċċat fil- eh, press f'Malta. Pero dan ġaressa għal tliet snin sħaħ wara li spjegajt kollox il-pubbliku, iffaċċajt ukoll mhux inqas minn tliet konferenzi stampa dak iż-żmien u spjegajt illi kollox ittieħed barra l-kontest tiegħu u li kont qed nagħmel kien illi ndaħħal disċiplina fil-partit. Kont qed nitkellem fuq incident li ġara sentejn li ta' qabel. Imma fil-verità xejn minn naħa ma ġara sabiex niġi ġudikat illi ksirt il-liġi. Jiena ma ksirt l-ebda liġi. Kontet niprofa spiega il-disciplina hija ta' importanza kbira li xħaġa ġrat sentej qabel, post ieħor. Eh, f'każini kont immexxin, kont immexxi xi ħamsa jew sitta minnhom u għamiltilhom ċara, ħadd m'għandu jikser il-liġi, ġejt investigat mill-pulizija, anka kien hemm rapport politiku li qal li kien ħażin li ġejt attakkat li ġab ma ġara xejn fl-aħħar tliet snin qatt ma semma dal-każ imissa Dak kas reġat faċċa. Minkejja l-fat li jina spiegajt ruħi b'mod pubbliku dak iż-żmien ġejt investigat, ġejt iġġudikat mill-elettori, però il-kas reġat faċċa. Meta għamil xej ħażin. Għal dak li għandu x'jaqsam l-imparzjalità tiegħi issa. Fuq li jina nikonsulta l-Prim Ministru tiegħi jiena nassigurakom illi mhux se nissuġġerixxi eh, eh, xejn wara illi dikjarajt illi mussen nkompli pala viċi kap. Li qed jiġri f'Malta issa ma niġudikax xien qed naspira l insir membru tal-ICA u ma naħsibx li għandi ngħaddi opinjoni fuq x'qed jiġri. Però jekk saret xi ħaġa ħażina min Eh, u ħadd għandu jirfa' responsabilità tiegħu. fuq snafjen fuq il-performance audit u l-famużi tlet ejiet u s-senjur jidir li li ressaq mistoqsija f'dan ir-rigward. Kont affaxxinat letteralment meta kont qed nistudja l-evoluzzjoni ta' kif l-ECA sissa i-produċi ir-rapporti tagħha speċjalment il-Performance Audit Report fis-sens illi din l-istituzzjoni u daw rapporti distingu ruħa minn kull rapport estern ieħor huwa rigorus huwa jisperak meta taqra rapporti tal-ACA fuq ir-riżultati mhux qed jiġu miksuba jew le skont appunto tliet prinċipji li nsibu fil-regolament numru 3, regolament 30, għaz regolament finanzarju. Hemm ħafna bħed jgħid fuq dan nista nitkellem fuq fej l-affarijiet jistgħu jittjiebu, ma dan kollu l-evoluzzjoni ta' awdizzjar ta' riżultati u l-mod kif l-istituzzjoni jaħnu fl-imkien, kooperazzjoni tal-ICA mal parlament sabiex nilħu il-miri Europa 2020, nifmu aħjar xinu mal prinċipji ta' governanza tajba u li kunem ta' sew valur mizju ta' ċittadini naħseb illi għandi ħafna xin kontribuixi anka f'dan ir-rigward. Jina nemmen illi hemm istanzi fejn l-awditjar jista' jiġi spjegat faċilment. Mhux biss mhux biex in-nies ma tafdax aktar l-istituzzjonijiet Ewropej, imma performance audit nifsu jista' jintuża bħala odda sabiex wieħed jifhem maħjar, iċ-ċediddin jifhem aħjar l-Unjoni Ewropea qed taħdem lejn titjib tal-ħajja taċ ċittadini, titjib tal-kwalità tal-ħajja taċ ċittadini Ewropej. Fuq il- bidlit tiegħi fl-affiljazzjonijiet politiċi. x'taqt nispjega illi jiena qatt u qatt ma kont marbut ma' partit partikolari. Meta fl-1989 u danattu fil-kwestjonarju tiegħi ħassejt illi ma kienx eh, għatem uh, posti fil-Partit Laburista minħabba elementi mhux mixtieqa, ma l lura milli li najdak li kelli xinajt. Pero Però kif il-ħajja tkompli waqqaft l-Alternativa Demokratika moħrajn u Alternativa Demokratika għada ħajja u bidlet ħafna affarijiet fi ħajja politika Maltija, speċjalment meta nitlu kontabilità politika, meta niġu wkoll għal responsabilità politika, jiena dak iż-żmien fil-fatt kont qed eh, namel eh, diskorsi attivi fuq il-twaqif tal-attwal whistleblower, il-finanzjament tal-partiti, u dak iż-żmien Rajt dawn il- nanzi, sentej nofsilu biss daw il-liġijiet ġew implementati. Meta kont qed nikkonsulta l-Prim Ministru ta' Martina kont wara dawn il-liġijiet mexxejthom il qoddim sabiex nintroduċuhom għaliex tassew mint illi mingħajr dawn il-liġijiet id-demokrazija f'Malta ma tistax tissaħħaħ. Issu veru jista' jkun illi hemm affarijiet għaddejjin bħalissa illi bir-raġun tistaqsu mistoqsi dwarhom. Imma għal darboħra Fil-pozizjoni tiegħi tal-lum li qed naspira li nkun membru tal-ECA ma naħsibx illi huwa posti illi nikkummenta fuq xed jiġri issa. Jiena ħriġ mill-arena politika, minniex involut kif kont xarejlu. Fuq il-mistoqsija tiegħek bir-raġun semmejt żewġ punti f'ħajti, wieħed is-semma Misur Sabarama u liħor is-semma minn uh, eh, onorvoli membru ieħor ta' dal-komitat fejn ġejni kwotat illi għat illi lest uh, namel li hemm bżonn sabiex nies jistanaw fis-sigriet. Għal darb'oħra kommenti li eh, ttieħdu barra l-kuntest tagħhom li kont qed ngħid jien kien li huwa importanti fil-ħajja u illi naħdmu sabiex il-kwalità ta' ħajja taċ-ċittadini intejbuha U xi ħadd qal namluħ dan mod pubbliku, mod sigrit, u jingħatlu mhix kwistjoni li tkun sigrit jew pubbliku fl tijak, tiegħek illi illi tipprova timxi lejn lan illi s-saxħaħ il kualita ta' ħajja għal-ċittadini tagħna. Din hija l-iktar ħaġa importanti. Li għandkom xi erba' u ħames frażijiet minn diskors ħieħ. Issa, fuq l-osservazzjoni tiegħek, sinjura, fuq l-aġir tiegħi fil-qorti. Huwa veru, kien hemm xi żewġ eh, inċidenti fejn ġibdu li widnejjem naħda l-qorti tiġri li l-avukati kollha eh, l-avukati kollha f'Malta xi erba' ħames darbit kuljum. Sfortunatament, nifmek, nifhem għaliex kifat it-temperament tagħna u kemm xejn differenti, imma fil-qrati Maltin qatt il-qorti xi darbtej u tlieta kuljum issib avukat li jiġi ċensurat jew eh, jiġi kundannat li mhux tirrispetta l-qorti li xikultant fil-rati tagħna dibattiti legali, dibattiti bejn l-avukati, kun dibattitu animat, għandek tibta kultura għanna, fuq il-temperament tagħna tiegħi kulħadd jafni, qatt ma kelli problemi, maħat, dejjem provajt naħdem ma' kulħadd Emma ovvjad tip ta' temperament li semmejt inti, pero minnħati għaj dak kollu li nista' nagħmel sabiex. Nkunu utli u nipromuovi it-trasparenza kif ukoll il-kontabilità u jiena nemmen illi l-Qorti Ewropea l-Ardituri huwa il mezz tajjeb kif namlu dan, wasanna sa f'pont fejn li sijajn, mux għat iżżom bis ma prodotti statutarji bħal rapport annuali jew il-deklarazzjon d'assurance, imma anka affarijiet reċenti bħal per eżempju il-landscape review li semmejna fil-fat illi qed jgħin kemm il-Parlament u dawk li jinsabu fl-eżekuttiv sabiex jifmu illi meta niġu għall-implementazzjoni tal-prinċipji ta' performance audit hemm aspetti ieħor hawnhekk mhux biss eh, illi l-eżekuttiv jifhem il-prinċipji u jagħti valur miżuti ċittadini imma wkoll għandek l aspetta ta' talim ta' performance audit jgħin Jekk kulħadd jitgħallem li jkun hemm skambju ta' esperjenzi li meta niġu għal dat tip ta' awditjar u għal iktar awditjar importanti għaliex hekk ma jintlaħqux ir-riżultati mela allura kollox għal xejn li nippruvaw noqogħdu nimplementaw il-budget. Ja, herzlichen tank. Iva, grazzi ħafna jiena ninsab ċerta illi il kwistjoni ta' temperament tiegħek il-kollegi tijak fil-Lussemburgu zgur mux ħajkollom wis problemi bit-temperament tijak tax tinkwita. Il-rapporter jekk joġbok fil-qosor nkella l-interpreti ħajkollhom jitilqu. Grazzi ħafna. Jiena minnaħat jiex xtaqt ngħid Dan li ġejda ma japplikax biss għal kandidat li għanna u qoddimna. Iżda nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi fit-trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandna stqarrija li tkopri l-kandidati li tajt li l-kandidati għandhom ikunu esperjenzati f'dak li għandu x'jaqsam esperjenza fil-korpi tal-awditjar esterni korpi li għandhom il-kompetenza li għamlu dan ix-xogħol tal-awditjar kien hemm fil-fatt hemm artiklu anzi fit-trattat li il-kandidat għandu jkun indipendenti mingħajr l-ebda dubju f'moħħat. U dan japplika wkoll għall-indipendenza u t trasparenza tal-kandidat. Iżda naturalment dan huma dawn huma l-prinċipji ewlenin aħna nafu li huma dawn affarijiet li jeżistu iżda kultant huwa diffiċli differifikhom. Ringrazzjak. Iva, bekk aħna nistaw nejdu li temmejna ismiħ, aħna nerġaw l-taqaw nofsnar fit tlieta nirringrazzja ħafna l-interpreti tal-ħin addizzjonali li tawna, nalaq il-laqa sa tlieta tora nofsnar. Grazzi.